elementi ewlenin ta' revizjoni ehm, finanzjarja. Il-Komissjoni diġa kellha l-okkażjoni li tiddiskuti dan is-suġġett mal-Kumitat tal-Ekon fis-7 ta' Deċembru. Jiena qed nistenna bil-ħerqa li koll opportunità li nis-diskuti dan is-suġġett importanti magħkom illum kif ukoll il qoddim Nixtieq li nibda bil nfakkarkom il-kriżi ekonomika u finanzjarja u rritna illi hemm bżonn ta' iktar kontroll ekonomiku fiskali. Azzjoni tiħdet fuq bosta livelli. L-azzjoni kienet impressjonanti. Speċjalment fuq affarijiet li aħna ma sibniex li kienu possibbli ftit zminilu. ilu. Aħna waqafna firewall b'saħħtu ħafna fil-kuntest tal-mekkanizmu ta' stabilta, għan naraw li kunem stabilta finanzjarja, l-Unjoni Bankarja edem bek sabiex is saha settur bankarju finanzjarju u sabiex tiżgur l-aċċess tal-finanzjament aħna eh, u koll eh, provajna wkoll nizzaħħu l-koordinazzjoni budġetarja, il 6 pack u 2 pack qegħdin biex sabiex t tmexxija ekonomika, qegħdin biex u ukoll isaħħu il surveljanza budġetarja grazzi għal pat ta' stabilità u tkabbir jikorreġu ċertu zbilanċi makroekonomiċi u jgħinu l ċertu pajjiżi eh, f'xi zbilanċi li kellhom u anke dak li għandu x'jaqsam il surveljanza budġetarja monetarja u ekonomika fil-forma ta' semestru Ewropew. Issa f'dak l jaqsam l-perspettiva legali, kummissjoni konkludiet issa revizjoni ta' dawn l-istrumenti ġodda li kienu introdotti fuq livell ġenerali. Revizjoni kienet edha tanalizza l-elementi ewlenin ta' sex u two L-għonet aħna nafu illi ir-regoli ġodda kienu effettivi sabiex laħqolanijiet l ma' tagħhom apparti minn hekk aħna analizzajna l-impatt tal-regoli fuq il-politika finanzjarja u rajna wkoll kif ir-regoli fuq it-tmexxija ekonomika għenu sabiex isaħħu it-tmexxija ekonomika fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Minħabba li ma tantx ilhom li daħlu fis-seħ dawn il-pakketti ta' miżuri, aħna rajna li l-impatt kien limitat u kien hemm ċertu impatti ma stajniex nanalizzaw anka fil-proċedura ta' sbilanċ. Is-sistema kienet implementata fis sitwazzjonijiet ekonomiċi speċifiċi matul il-krizi, matul il-xurta krizi pittos severa u da wa fil-fat forsi influenzaw kemm kienet effettiva s-sistema. U għal din raġuni revizjoni li kienet ippubblikat minna tal-Kummissjoni kienet revizjoni qasira u tifoka fuq il-fatti u tqis eh, l-evalwazzjoni ta' dawn il-pakketti ta' miżuri minn mindu daħlu fis-sena 2011 six-pack u s-sena 2014 two-pack u aħna qegħdin eh, fukajna fuq l-iktar eh, zbilanċi fil-pajizi u anka eh, dwar l istabilta finanzjarja. Revizjoni u kort isħaq fuq it-titjib li kienu introdotti mis six pack u 2 pack u reforma li ġobu maħħom aħna qegħdin naraw li daw saħħu tmexxija ekonomika u waslu għal iktar progress dak l għandu xaqsam konsolidazzjoni fiskali u jikkorreġu ċertu sbilanċi makroekonomiċi. Però hemm ċertu lok għal u ukoll aħna rridu naraw din is-sistema tkun iktar kompetibbli ma' sistemi oħrajn li qegħdin eh, ikunu implementati fuq l-istess eh, livell u anka jkunu iktar korrenti mal pat ta' stabilitat tkabbir. Irridu naraw li naslu għal iktar implementazzjoni attiva aħna nixtiequ li jkun hemm iktar ownership ukoll minħal tal-istati membri ta' dawn il-miżuri ħalli bekk nistgħu ntejbu l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri ta' riformi u r-rakkomandazzjonijiet li joħorġu fil-kontest tas-semestru Ewropew. Dan jista' jwassal għal iktar tkabbir, nuqqas ta' żbilanċi u iktar konverġenza. Sa f'dak li għandu xi il-Parlamenti Nazzjonali aħna nixtiequ naħdmu iktar magħhom ħalli huma jassumu iktar responsabilta' is-sistema ta' tmexxija ekonomika tagħna tista' tisplojta l-potenzjal kollu jekk ikollna ownership tal-partijiet interessati kollha. Dan mhux biss jinkludi l-Parlament Ewropew li hija l-istituzzjoni ewlenija li tista' tiżgura l-leġittimità u r responsabilità Il-Kummissjoni taħseb illi dawn miżuri huma bidu għal dialogu matul ix-xhur li ġejjin, Sinjura President, membri onorevoli qed nistana bil-ħarqa nisma' l-kontribuzzjoni tista' minnaħa tagħkom, grazzi. Grazzi ħafna sur kummissarju, issa ngħaddu għal kelliema fis-sem il- partiti politiċi nibdu bist sur Balt. Grazzi ħafna, Signora President, minnaħat tal-PPA, aħna naturalment nilqaw bdejna miftuħin il-skambju li għanna. Ullum jina nasib leġizlazzjoni li kienet implementata sissa ta' six pack u two pack kienet evalwata b'mod pozittiv. U aħna qegħdin narraw li ħafna mid-din eh, fil-istati membri tal-Unjoni Ewropea qegħdin eh, morru għal aħjar edin jirkupraw l-istati membri u l-istati membri ħin kollu edin jipruvaw jimplementaw dawn l-istrutturi li qed Eh, riformi strutturali fil-fatt u li mexjin fid-direzzjoni tajba napoġaw nappoġġaw lill-Kummissjoni wkoll meta tgħid li l-patt ta' u tkabbir jekk kif inhu bħalissa għandu ġejjeni huwa sostenibbli bħalissa u l-Kummissjoni qiegħda tgħid ukoll li hemm bżonn li nimplementaw ir-regoli li għandna bħalissa iżda l-patt ta' u tkabbir huwa bażi għall ekonomija sostenibbli fil-ġejjieni jekk aħna rridu fil-fatt naraw illi naraw x'inhu l-impatt, rridu naraw ukoll x'kienu l-iżbalji tal-passat u rajna illi fil-fatt kien hemm ċertu miżuri li waslu għal żida ta', ta dejn. U importanti li l-patta stabilta u tkabbir kienet jifok iktar fuq eh, l-investiment iżda il-patt stabilta u tkabir mhuwiex biss jatem għall-investiment. Dan jatem hekk sabiex jara li l-budgets ikunu sostenibbli, jkunu iktar taħarsu lejn il-ġejjieni. Jiena naħseb li fil-fatt din kienet verità li ma kienetx komda għal kulħadd. Kien hemm ħafna eh, problemi f'dak li għandu x'jaqsam il-klima ta' investiment meta kellhom ikunu implementati dawn ir-riformi kollha. Il-kredibilità, sinjuri, tal-patta stabilta u tkabbir mandiġ tkun perikolata u medda jina naħseb li mandiġ namlu distinzjonijiet kbar bejn l-istati membri l-kbar u ż-żar, f'dak li għandu xieqsam l-istabilta tal-Europa. Aħna t-nistennaw minnaħa tal-Kommissjoni f'dak li għandu xieqsam il-riforma dawk l-istati membri li għedin juqodu l-ura mill-li implementaw il-riformi iwessuhom u jimbuttawhom sabiex jimplementaw dawn il-riformi. Grazzi. Grazzi, s-Safisem Soċalizzi demokratiċi għanna Signora Beres. Grazzi ħafna, Signora President, Iva Veru, illi dan u għal ewwel dibattitu li qed ikollna sabiex niddiskutu tmexxija ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar mandat aħna irnexxina nagħmlu pass il qoddim importanti ħafna l qabel ma stajniex nagħmluh permezz tal-Unjoni Bankarja. Fl-aħħar mill-aħħar dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk huwa li qed nagħtu l-opportunità li nfusna sabiex nimplementaw is-sistema kif suppost ħalli nippermettu lil nfusna mhux biss li nelbu l-kriżi ekonomika u finanzjarja iżda wkoll illi naraw illi kon iktar stabilta fl-Unjoni Ewropea. Dak li qed nagħmlu llum huwa importanti ħafna inti ppreżentajtina l analizi tal 6 pack u 2 pack u r-riżultati din l-analiżi. jina jidhirli illi Għawek mux bisa din nitkelmu fuq prezentazzjoni asira dwar il-fatti tal-analizi, naħseb illi qegħdin tinjoraw is-sitwazzjoni serja soċjali illi għanna palissa tkabbir dajef ħafna u situazzjoni in ġenerali li hija pittos negattiva fuq il-livell soċjali fl-Unjoni Ewropea. Publikajtu dokument illi Eh, twassal riżultat pjuttost bilanċat u jaraf ukoll kemm hija serja l-kriżi soċjali u qed jissaq ukoll dwar l-importanza fuq tal-provista u domanda fuq id-dejn tal-deficit tal-investiment u wkoll qiegħed eh, dan l-analiżi qed jitlob din l-analiżi qiegħda titlob l-istati membri sabiex tieħu pass ieħor issa fuq il-dimensjoni multilaterali inti għed li hemm bil bżonn illi nifukaw fuq il-karatteristiċi tal-istati membri iżda dan mhuwiex ħsieb li huwa rifless fl-analiżi tagħkom. Intom qegħdin tgħidu illi aħna ma analizzajniex kollox f'kull sitwazzjoni u li sitwazzjoni ma kienx tas-soltu li kienet irrekjedi miżuri straordinari, issa dan huwa dibattitu multilaterali u meta il-kapijiet tal-istati u tal-gvernijiet għalu li huwa importanti li aħna nanalizzaw l-effettività ta' six-pack u two-pack fl-ħar din is-sena u ma tkellmu wkoll fuq il-marġini tal-flessibilità ta' tmixxija ekonomika u aħna tamajna, konna nittamaw fil-fat li d-dokument li intom u ma kienx ħajwassal neċessarjament ta' regoli ġodda, iżda li kien se jipermettinna b'ximot jew ieħor illi aħna nitbedu minn regoli stretti u minn flok verament naħdu sabiex inkun qed l tmexxija politika kif suppost. Hemm ħafna stati membri li għandhom għal-album ir-regoli, iżda r-regoli għandhom il-limiti tagħhom, speċjalment jekk dawn ir-regoli ma jistgħux ikunu implementati u qegħdin itelfu ftit mis sovranità tal-Istati membri u waslu għal sentiment kontra l-Ewropa fas iċ-ċintadini tagħna. Inti tkellimt fuq dan is-sentiment u l-bżonn iktar ownership min-naħa tal-Istati membri u iktar responsabilità li tieħed min-naħa tagħhom. Jiena naħseb li għalhekk hemm bżonn li jkollna iktar flessibilità. Importanti li jkollna roadmap tajba ħalli nkunu nafu eżattament x'irwol għandu l-Parlament Ewropew f'dan kollu. Minħabba li kulħadd jgħid jgħid li jekk aħna maħniex ħanimxu il-qoddim dak li għandu x'jaqsam it-mexxija ekonomi ekonomika l-Ewropa ħata għalura u għanna l-aħħar opportunità issa jekk nitilfu din u mbagħad ma nafux ħanamlu x'kultant jisna jkollna l-idea illi t-tmexxija ekonomika tal-Istati membri jisa titmexxa b'mod li mhuwiex reali. Importanti li nibdew nitkellmu b'mod li kulħadd jista' jifhimna u li aħna nifhmu lil xulxin. Aħna rridu noħorġu messaġġ minħat tal-Parlament Ewropew ċaru nittamaw illi aħna nkun qegħdin nissodisfaw dak li qed jistennew minna ċittadini. Grazzi ħafna. Is-Sur Lucas għal-Isjar. Sinjura President, Sur Kummissar, jurat nħu ħafna li għanna l-okkazjoni li konna dan id-dibattitu l-lum. Dan huwa dibattitu fuq l-effettività ta' six-pack u t-two-pack iżda anka dwar is-suċċess ta' tmexxija ekonomika fl-Unjoni Ewropea. U jekk wieħed fil-fatt jidbied daqsxejn minn dawn is-suġġetti, naħseb illi wieħed jista' jara li aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-falliment ta' din tip ta' tmexxija ekonomika li provajna mmexxu. Importanti illi eh, aħna xtaqna li konna regoli ċari u trasparenti u ma kellux ikun hemm dejn mill-ġdid u illi fil-fatt illi kun hemm il-fat li kulħadd kull stat membru jkun responsabbli għal dejn tal-pajjiż tiegħu ma jkunx hemm responsabilità ta' eh, dejn ta' pajjiż ħor li titpoġġa fuq pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Din kienet dan kien prinċipju importanti. Il-patt ta' stabilità tkambir kien importanti ħafna iżda kien hemm ħafna kunċetti li eh, mhumiex ċari minn flok, kien hemm nuqqas ta' trasparenza minn flok u dan qed nara li ħafna eh, membri fost membri membri ta' dan il-Parlament xtaqu li jkomplu għaddejjin bihom. Iżda aħna rajna illi fil-fatt għal dawk l-istati membri illi għandhom 0.8% fil-fatt ta' deficit, issa xorta waħda qegħdin ikunu tollerat minkejja li bdiet il-proċedura ta' deficit eċċessiv. U qegħdin naraw illi fil-fatt fis-sena 2010 kena l-iktar eh, pass importanti tal pat ta' stabilta u tkabbiru rajna li dan il-prinċipju ta' responsabilta ma kienx irrispettat konnet naraw li jissetta xorta waħda jkun akkumulat id-dejn u kien ija ikun xorta waħda trasferit fuq pajjiżi oħrajn aħna introduċejna six pack it-two pack il semestru Ewropew, introduċejna konkreti regoli konkreti bħal scoreboard u aħna rajna turina illi fil-fat fiħdan din il-politika finanzjarja. Eh, Kanna ħafna regoli li permezz taħħom stajna nġustifikaw ruħna. Iżda naħseb li dini għad direzzjoni ħazina li badna. Eh, Mux għed namlu trasparenti, għed namlu aktar eh, sistema illi mijiex regolari. Għed nipermettu li pajizi għed jirġaw jiġu issa fi situazzjoni li palissa għed insipruħa fija Franza. Jiena naħseb illi jekk aħna maħniex qed nirrispettaw il-prinċipju tal-fat li kulħadd kull stat membru għandu dritt li jieħu d deċiżjonijiet tiegħu u r responsabilità ta' tmexxija finanzjarji tiegħu, mbagħad naraw illi dak il-pajjiż stess ikun responsabbli u biss għal Għaldejn tijow, tiegħu jekk ma nagħmlu xejn żgur ma nistgħux nagħtu iktar eh, pariri jew nigwidaw lil pajjiżi partikolari u jiena naħseb li rridu nagħmlu ċara illi idejn ta' pajjiż partikolari li titħallas biss minn dak il-pajjiż partikolari minn ħadd iktar naħseb li din hija ta' dan ukoll żona euro grazzi. Köszönöm képviselő úr, az ALDE képviselőcsoport nevében fan eh, Nivenheim. Grazzi ħafna fissem l-ALDE. Is-Sinjura Niven Hajden. Iva, grazzi ħafna ħna qegħdin nitkellmu illum fuq l evaluazzjoni ta' six pack u two pack dawn huma żewġ paketti ta' miżuri li kienu adottati dan l-aħħar bilan illi aħna nestendu u insaħħu tmexxija ekonomika u finanzjarja aħna qegħdin naraw il-kummissarju tkellem fuq ir-riforma iżda evita illi jasal għall-analiżi ta' vera kemm jista' jkollna flessibilità f'dak li għandu x'jaqsam ir-regoli budġetarji. Il-Kummissjoni qalet illi illum dak li nistgħu nagħmlu huwa illi inserħu fuq dak li ġara il ġimgħa li għaddiet. Junker il-ġimgħa li għaddiet qal ah, il-Kummissjoni qiegħda tqis il-ġestjoni tar-regoli poġitarji bħala xi ħaġa politika u naħseb li din l-istqarrija qed tagħmilha ċara ħafna aħna x'bess jibna nagħmlu minħabba li l-politika Franċiża jkolli ngħid li tmur kontra dak illi kien stabilit fis-six pack u two pack. Fl-evalwazzjoni ta' dawn il-pakketti l-Kummissjoni qiegħda tgħid li s-sospensjoni addizzjonali tista' tkun permessa biss jekk l-istat membru jkun mexxa bir-riformi u implementom kif suppost iżda ħabba twiċċu u ltaqa' ma' problemi ma kienux mistennija. Iżda l-Kummissjoni qalet ukoll illi Franza m'għamlitx biżejjed sabiex tipprova jkollha kontroll fuq il-budget tal-pajjiż L-estenzjoni ma kienx bazat fuq il-ftim budgetarju illi aħna l-ħakna eh, fl-Unjoni Ewropea, iżda sempliciment tab tabnilhom tnejn fuq spallejhom u qed nilhom proset jiena naħseb illi rridu naraw x'ħajġri jekk ir-regoli budgetarji ħajġri xi ħaġa li nistgħu nilabu bijom, xi ħaġa illi kulħadd dawarom kif jaqbillu. Mish qed nitkellmu biss fuq iktar flessibilta u fl-istessin nissagrifikaw il-kontroll. Aħna qegħdin naraw illi dawn ir-regoli għandhom ikunu tip ta' kejl ta' kif aħna nistgħu naraw min qiegħed iżomm ma' dawk ir-rakkomandazzjonijiet li huma speċifiċi għal kull pajjiż u rridu naraw illi jkun hemm iktar aċċess għall-investimenti mill-banek ħalli u rridu naraw li l-pajjiżi mhux biss ikunu kastigati jekk huma ma jżommux ehm, mar-regoli, iżda rridu noqogħdu attenti wkoll ħalli nofru ċertu inċentivi ħalli joħorġu minn dan it-tip ta' imġiba, ħalli bekk insaħħu verament tmixxi ekonomika fl-Unjoni Ewropea, grazzi. Iva, grazzi tal-eżammejt ukoll mal-ħin. Issa, Sinjura Mattiason. Signor Presidente, signor Commissario. Grazie, Presidente, Commissario. Kwalunkwe evaluazzjoni tal-six-pack u two-pack għanda tibda b'mod serju u, e, fil-fat falliet għax hemm inqas e, bilanċi mem lebda konsolidazzjoni hemm iktar għad għal daqstant il-azzjoni li qed il-, -azzjoni, il Eh, il-Kommissjoni hija fil-fatt hija tossika. Irridu nerġgħu nibdew mill-bidu, irridu nerġgħu lura fuq l-ewwel prinċipji, kummissari, x'kienu l-anijiet li nikkontrollaw id-dejn u ma ġiex fil-kontroll, mhuwiex taħt kontroll. Fuq dak, dak il-front idkom eh, fallejtu. Tikkonsolidaw l-ekonomija? Assolutament le. Et meta, meta naqqasna l ispiża eh, fil-fatt ma milna xeħlif innaqsu l-welfare state. Kolla fallimenti u anki trattat fuq il-budget, anki dan huwa falliment u issa l-Kummissjoni qed titkellem fuq il-flessibilità. Din hija l ħaġa li minn dejjem eh, ipprovajna namlu. U issa illi intkom Eh, rettu l-ekonomija tagħna. Issa l-Istati membri m'għandhomx iktar flus għall-investimenti. Issa eh, ħriġtu bil-flessibilità. Kommissarju, kwalunkwe evalwazzjoni għandha tkun evalwazzjoni serja. U dan jfisser inħarsu lejn ir-riżultati u mhux inħarsu lejn l-anijiet. Eh, hawnhekk kull miltu għad distruzzjoni ekonomika u soċjali. Kommissarju, għamlu xi ħaġa tajba, għattawa eh, din il-proposta u armuha. Is-sur Urtasun issa. Il-komissarju tajt illi l-ewwel snin kienu ta' suċess u dan qed jagħti evidenza illi riforma tar regoli fiskali fil-fatt kellhom rwol biex eh, namlu progress fil-konsolidament fiskali. Pero aħna ma naqblux ma din l-opinjoni. Il-Komissjoni issa għandha tbiddel il-focus u mux t tnaqqas id-deficit. Illum illi namlu dawn il-livelli ta' dejn pubbliċi u privati billi wieħed jagħmel eh, tnaqqis fil-social eh, welfare għandu se jkollu konsekwenzi dannużi fil-fat dawn il-livelli flok ma tnaqsu zidu il palissa e, e, il-regoli mumiex edin iservu edha tmexxi l-Europa lejn it-tielet reċessjoni tagħha. Ir-realtà turi illi ir-regoli ma jistgħux jiġu implementati kif huma nfaslin għax il-flessibilità diskrezjonarja salet ir-regola mhux iktar il- eh, eccezzjoni. U, ma jistawx jiġu ntużati wara li sar id-dannu. Il, il edha tajt li memx għalfejn namlu revizjoni tal-proċedura tal-nuqqas ta' bilanċ, mentri dan mhuwiex assolutament veru, qed tajt li huwa fidejn il-pajjiżi membri. Il-ħodor għal daqstent aħna diżappuntati għaliex il-Komissjoni qed tajt illi il qafas kellu suċċess u li m'hemmx bżonn ta' reviżjoni. Aħna minn naħa l-oħra nħossu illi biex in ikolna approċċ pożittiv għandna bżonn ta' proposta leġislativa illi ikunem trattat kwalifikat għal investimenti illi wassal għal benefici anki ambientali. Nħossu li għandu ikunem trattament għas eh, eh, settur bankarju. Eh, terz ta' dejn attualment eh, huwa fidejn il-appoċ minnaħa tal- eh, settur bankarju li sar fl-2008. Dana mhuwiex ġust u bżonn nagħmlu reviżjoni ta' dawn il-pjanijiet. Irridu indaħlu fil-leġiżlazzjoni xi kwistjonijiet xi konċetti eh, importanti li bħalissa huma diskrezjonari u m'hemmx regoli ċari. Per eżempju, fl-Ispanja eh, eh il-pjan tal-Kummissjoni edha eh, timplika li kunem eh, ta' xi 20 fil-mija Għal daqstant aħna nixtiequ li kunem definizjoni aħjar tal-kunċett li għatu eh, background teoretiku ktar wisa. Il-Komissjoni u kol kienet a favur li t-kompleta li scoreboard għal noqasta bilanċ makroekonomiku. E, e, Il-Komissarju Moskovici eh, għamel impenni li jgħajċinuma dawn il-parametri, pero għadu ma għalomx. Il-Komissjoni talbet l-Ispanja, per eżempju, reċentement, illi għamilt naqis ta' 4 biljuni ta' euro ekstra eh, iktar reċentement. Però minna ħallu ħaram marċevit lebda appoċ. L-Unjoni Ewropea tista' tkompli tinjora din ir-realtà dina eh, din hija suicidju eh, ekonomikament. Aħna nħossu illi hemm bżonn ta' reviżjoni urġenti biex nevitaw l-istanjazzjoni illi ġejja fuqna. Grazie, ħafna. Issa, il-kellim li jmiss huwa Stephen Wolf għall iftd President, President Sur Dobrovski, jina stennejt li l-diskors tijak se, se jiprezenta storja glorifikata ta' kif is six pack u two pack enet l-Europa biex toħroġ mid-depressjoni. Pero fil-fat, ma ekkamil, e, wara kollox edin fil-miliet membri tal-parlament u anki eh, il-ġenituri li tfal jajdulhom ħafna stejjer eh, kemem ħafna affarijiet pozittivi fid-dinja fil-miliet u maħna nafu illi hemm ħafna Eh, affarijiet negativi u inti qed tagħmel l-istess ħaġa. Għax l-iktar ħaġa importanti ta' six pack huwa li jkun hemm kontroll, kontroll tal-budgets tal-gvernijiet, tal-nefqa, eh, kontroll tan-nies tal-Ewropa u tal-gvernijiet tagħhom eletti demokratikament. Eh, id-dejn tiela l-istabilità nizla mem lebda tkabbir faqar biss fl-Ewropa. U dina hija l-istorja tal-miliet. U għax miljoni ta' Ewropej issa il-miliet se ċelebraw billi jgħidu l-tfal tagħhom illi eh, eh, Father Christmas se jtihom il-regali. Eh, imma kiku il-Komissjoni kalla kontroll fuq Father Christmas, il-kwestjoni kienet tkun differenti. L-ewwel net, Father Christmas ma jistax jisuq iktar minn erba' sigħatu nofs Eh, minar ma jkollu eh, biex jirrispetta d-direttivi. Forsi anki Rudolf se jkollu jkollu takografu eh, bla dubju skont id-direttivi se jkollu jkollu anki l-istamp tal-bandira fuq wara. U anki skont id-direttivi fuq l-animali ma jistax jaqqas juża ċervi. U se jkun tal-bit għal membri l-ispetturi eh, tal-Unjoni Ewropea eh, eh, jiġu jamlu spezzjonijiet u jaraw jekk Father Christmas kellux qed jirrispetta id-direttivi kollha. U intkom fil-fatt irvinajtu il-miliet ta' miljuni ta' familji ġenituri u ta' tfal tagħhom. Applaus. Grazzi ħafna. Issa is-sur Mono. Grazzi. President, Kommissarju. Wara illi l-Unjoni eh, waqfet dan il-patta stabilità u tkabir xkien l-effettività tal-governanza ekonomika ta'kom. Bla dubju, il-Franċiżi jafu illi eh, huma il- eh, is-swieq kapitali li rvinaw is-suq bil-djun tagħhom u se jkunaw bżonn ta' inqas servizzi pubbliċi, iktar eh, ser, servizzi pubbliċi u inqas autonomija. Eh, Ftakru xamiltu fċipru bir reformi kull stat membru biex jibqa liberu għandu jinnaqqas id-deficit tiegħu u d-dejn pubbliku. Però dan kollu wassal għal biex nifukaw fuq l-ispiża żbaljata. E il-fat illi l-ispiża biex nsalvaw l-euro huwa ta' xi 17 biljun kull sena f'dawn l-aħħar snin u pratikament l-istati sovrani għandu bżonn ta' strumenti sovrani, għandu bżonn ikollu l-possibilità li jagħmlu ġestjoni tal- Eh, tal-prioritajiet tagħhom u ma jippermettux eh, eh, li dawn jiġu konfiskati minn ekonomija oħra. Għandna bżonn tal-modell patriottiku biex ikunu nistgħu nerġgħu lura lejn it-kabbir ekonomiku jidirli illi ir-Renju Unit issa m'għandux bżonn ta' six pack u two pack biex ikollha inqas djun minn Franzu u huma fil-fatt għandhom tkabbir ta' 3% din is-sena Sur Juncker jista jitkellem fuq il-deficit eccessiv tal-oħrajn, però jekk inħarsu lejn il-proporzjon tal-budget għan jitkellmu fuq 20% eh, eh, xidrilek. Eh. Grazie. Issa naddu għal round eh, li mis ta' kellim. Allora, net signora Delange. Grazie ħafna, jena wkoll nishtiq nirringrazzja l-Viċ President tal-Kommissjoni Ewropea tal-diskors tiegħu dal-għodu. Id-dokument li qed niddiskutu hawnhekk huwa qasir u ġie kritikat, però jien nixtieq nifraħlu jiena nħoss li l-analiżi hija ċara ħafna jew ir-regoli tal-six pack u two pack jaħdmu jew inkella eh, mhux se jkollna biżejjed ħin biex nagħmlu il-ġudizzju aħna najdu l-ek eh, l-ek memxie ħazin memxie fejn imbidluħ il-regolament. Jiena naħseb illi tamen wieħed jifirħilna tal-li kellna eh, l koraċ li nieħdu dan il-pass eh, fil-fuqtu. Fil-bidu kellna proċedura ta' noqqas ta' bilanċ makroekonomiku u kien ċar x'inija situazzjoni jekk kieku kellna din il-proċedura fil-biru tal-euro kieku ma kienx ikollna din is-sitwazzjoni disperata li rajna f'ħafna mill-pajjiżi l-oħra. F'dan il-punt aħna għandna test illi diskutejna u għacħar din hija parti waħda u eja naraw xieġri fil-prassi l-Ingliżi għajdu the proof of the pudding is in the eating. Pero qed nitkellmu forsi wis fuq l-Ingliżi hawnhekk. Imma din hija ħaġa vera, dawn ir-regoli ġew infassla u issa qegħdin hawnhekk eh, nanalizzaw is-sitwazzjoni u qed nippruvaw nibnu bażi eh, eh, solida taħt l-euro biex nipoġġu l-euro fuqha. U l-kwistjoni hija jekk il-Kummissjoni iex kapaċi tinforza ir-regoli e, illi ġew nfasla fl-aħħar perjodu leġislattiv fil-pajjiżi kollha e, jiena mhux se nsemmi l-ebda pajjiżi aħna nafu li huma il-pajjiżi e, illi mhux qed jirnexxilhom mhux qed jirnexxilhom jinfursaw il-ġiet ir-regolamenti. Karta blu is-Sur Kristo Goros. il-żewġ kellima tal-IPP semmew il-bżon illi nirrispettaw il-ftajim u regoli ta' governanza ekonomika eh, imma huma qed jinsew xi ħaġa li fil-liġi Ewropea li lem mir-regoli tal-governanza ekonomika għandna il-liġijiet fuq id-drittijiet, per eżempju dak tal-karta ta' drittijiet fondamentali li huma eh, fil-governanza ekonomika U għawnek eh, minn flok għanna rizultati li d-dejn qed jitla u drittijiet soċjali li qed jiġu miksurin. Aħna nistaw nissagrifikaw id-drittijiet soċjali għal biex eh, naslu għal dak li intkom tajdu l konsolidament fiskali? Din jektar stqarrija mill-mistoqsija jekk ma jemminx lili nista' nagħmel kwotazzjoni mill-Bank Ċentrali li tajt li jek tkunu tridu titħlu fl-euro, hemm ċerti affarijiet li wieħed jrid rispetta. Mhux għax aħna rridu nkunu kattivi magħkom, imma għaliex ir-regoli huma il-bażi tal-fiduċa u huma l-pedament pratikament tal-euro. U, u dan huwa l-iktar ħaġa il-prinċipi importanti ta' kollox, wieħed irid jirrispetta r-regoli jekk wieħed irid jidħol fl-ewro. Ma jistax jidħol fl-ewro ma jirrispettax ir-regoli. Grazzi. Uh, eh, Is-Sinjura Ferreira. Grazzi. L-aġġustament tal-Europa ma ħadmitx. Attualment l-Unjoni Ewropea l hija differenti ħafna mill-blokki oħrajn internazzjonali għandna deflazzjoni, stanjazzjoni, 25 miljun e, e, diżokkupati, e, dejn pubbliku, politikament aħna qegħdin inħarsu lejn l-abiss. Il-politika monetarja suppost kella salvana minn dan, però il mudel mhux qed jaħdem. Meta wieħed is dan l-isfond. Il-Kommissjoni Ewropea edha tħares lejn politika budgetarja neutrali, mhux espansjonista. U dan qed tagħmel xejn biex twaqqaf l-austerità hemm kriżi għal daqstant. Xieret jiġri biex il-Kommissjoni toħroġ politika antiċiklika. Il- proposta miex stimolanti eh, għax irridu namlu xi ħaġa biex niġildu kontra l-inattività ekonomika. Meta wieħed ħares lej six pack x'naraw? Naraw li l-proċess ta' aġġustament jista' jista jimxi l-ura jek ikunem tlet kondizjoniet, waħed minnum per eżempju ma xokkiet esterni, indipendenti mill-istati membri, u kikunem riformi strutturali biex jizaħu l kompetitività però riformi strutturali reali, mux naqis fi żmien il-qasir. Dan huwa dak li għanna bżon, imma dan il-Kummissjoni qed tippermettih l-aġġustamenti kollha jieġu prezentati bħala konċessjoni. Eh, eh, però mule, mumiex, fil-fat jeżistu fil-leġizlazzjoni, rridu aħna nifokaw, rridu nbidlu l-agenda minnajr mm, l-ekonomija li taħdem, minnajr l impigi mm, ma jkunx hemm finanzi mm, bilanċati pubbliċi u dana qed jiġri anki f'blokki ekonomiċi oħrajn u l-Ewropa mhijiex qed taċċetta din is-sitwazzjoni u eh, wara li rat provi illi il-politika tagħhom ma taħdimx. Irridu jagħmlu irridu bidlu l-għażliet tagħhom. Is-sur Sander. Grazzi, President. Mhuwiex faċli li nerġa' npoġġu l-budget jimxi so rajna fil-Belġu l-ewwel għall-ewwel darba f'25 sena mill-gvern li qed jipprova e ipoġġi e, e l-budget f'postu l-ura minar ma iżid e, it-taxxi qed jippruvaw jagħmlu riprogrammazzjoni ta' dejn. Mhux faċli li wieħed implementa l-miżuri finanzjarji, però huwa importanti, essenzjali jekk irridu li nżidu l-impjegi u jekk irridu li l-ekonomija tirkupra hemm ħafna oppożizzjoni rajna il- Eh, l-strikes fil-Belġum, il-fiduċa hija essenzjali, minar il-fiduċa ma jkunx jista' jkun hemm investimenti, paċi soċjali jew impjegi, ma dana din il-fiduċa se tiġi biss jekk aħna eh, nimxu fit-triq illi aħna ftehemna 300 eh, biljuni ta' euro bħala investimenti hija tajba, però nkunu qegħdin narmu l-flus jekk aħna ma nirranġawx il-deficit u nimplementaw riformi. Jiena nibża wes il illi il-Kummissjoni hija ottimista iżejjed fil-evalwazzjoni tagħha ta' six pack u tal-two pack. Hemm djun dejjem ikbar fiż-żona euro u dina għettimina l-fiduċa li essenzjali, aħna ma nistawx namlu hekk irridu nkomplu nirriformaw, irridu eh, nimxu fit triq li deċidejna eh, għax dan huwa essenzjali jekk irridu li tfal tagħna jkollhom futur. Grazzi ħafna. Issa sur Toirer għal minuta u nofs. Grazie a ħafna Sir President, eżis kollegi, dejn tal-pajjiżi aħna rajna illi fuq eh, bażi medja kien li wis eh, qabel il-kriżi finanzjarja, matul il-kriżi finanzjarja u anke issa għadu li wis. Issa il- il-kollegi tal-Istati membri qegħdin jitolbu iktar eh, dejn u mbagħad jitolbu dejn u iktar ħalli jisalvaw lilhom infushom id-dejn ma jistax nkun nibqgħu sejrene. Kiena Jiena naħseb li aħna rridu naraw illi fil-fatt ikollna l-interess tal-komunità li jkun imħares għalhekk is-tupek u s-sixpack supposta dinu hekk sabiex insaħħu t-mexxija ekonomika kemm fil-Ġermanja kif ukoll fil Franza aħna rajna illi fil-fatt aħna ħajkollna il-sistema li tista' titfarra kik aħna ma nżommux mar-regoli tal-żona euro u sur Dombrovskis aħna qegħdin inserħu ħafna fuqek inti u rejt illi f'pajjiżek irnexxielek twassal għal suċċess permezz ta' strutturi eh, u riformi strutturali issa qegħdin naraw li fil-Greċja f'pajjiżi li kienu qegħdin ibatu provaw qegħdin jimplementaw dawn ir-riformi issa qegħdin qegħdin jaraw illi għandhom xi tip ta' tama u qed jerġgħu jimxu fil-proċess issa tal-rkupru ekonomiku. Issa x'għandhom jagħmlu pajjiżi bħal Italja u Franza. U allura ir-regoli jgħoddu biss għal pajjiżi l-kbar u mhux għażar jiena nixtieq li inti sur kummissarju tib verament implementa regoli li aħna adottajna. Grazzi. Mr. Tohra, do you have a blue card? Grazzi, Sir Toirer. Għandek karta blu taċċetta? Mr. Etheridge. Mr. Etheridge, jek joġbok, nadilek il-mikrofonu. Grazzi, taċċetta, taqbel miej li meta nitkellmu dwar six-pack isa xi ħaġa ta' Cristiano Ronaldo, xi ħaġa atletika ħafna, imma mbagħad meta naħsbu dwar l-Unjoni Ewropea mhix xi ħaġa hekk. Tara lajja eh, eh, ħafna telqa xaħġa inutli. Meta naħseb dwar l-Unjoni Ewropea mhix Ronaldo, mhix xi ħaġa ta' six pack, hija xi ħaġa li jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea waslet għallajja taqbel miej. Egy érdekes eh, kérdés kapott, eh, parancsoljon. Mistoqsija interessanti, Sir Toyer. Iva, il-mod ta' kif iddiskrivejt inti eh, six pack, naħseb illi ma tantx tagħmel difference differenz l-iktar ħaġa importanti hija jekk aħna nemnux ferament fuq il-fatt li meta aħna nitkellmu ma' pajjiżi oħra f'pajjiżi oħrajn pereżempju fl-Indja jew fiż-żoni Paċifika u rridu nispjegaw aħna x'anna, fl-Ewropa aħna rridu ngħidu li għandna l-infrastruttura li għandna ħafna universitajiet tajbi li għandna sistema ta', ta kura tas saħħa tajba u jekk aħna mhux ħajr nixxina implementaw iktar stabilità permezz ta' six pack u two pack u minflok ma ninħlew nitkellmu fuq il-problemi rridu nifukaw l-enerġiji tagħna fuq l-ekonomija u skabir ħalibek il is-six pack tagħna verament jiġi su sportiv li ilu jitrenja u jidher tajjeb. Tajjeb, Iva, nasab li dikket mistoqsija interessanti ħafna, nista' nifhem illi inti tossok responsabli għal dan kollu, pero dan huwa dibattitu twil ħafna lura nixtieq nitolbok se biex tifhimni mħabba li jiena nixtieq nippermetti biss mistoqsija waħda tal-karta blu mbagħad jekk il qudiem ikollna aktar ħin żejjed imbagħad nkun nista' nerġa' nistiednik sa biex titkellem. Is-Sinjura Vigas. Sir Vigas. Ekonomika l-governanza ekonomika taħt il pack il il-six-pack u trattat budgetarju hija mekkanizmu ieħor vintat għal darboħra biex l-istati membri ikunu konformi mal interessi tal-kumpaniji multinazzjonali. Tassaw minna għandu ridni fideħ fl-Europa, turi li l-integrazzjoni Ewropea hija bażata skont il-klassi, austerità, affarijiet budgetarji, riformi strutturali, dawn l-affarijiet qegħdin jimxu fl-interess li huwa l-istess ta' sfruttament li dak li jkun jaqlaħħa tajjeb minn fuq il-kriżi. Walek il-Kummissjoni kif tispjega li hemm issa 28 stat membru li kisru dawn ir regoli, regoli li madomx japplikaw aktar. il kummissjoni qalet li sar progress li dejn u deficit qed jonqos. Jekk dan huwa minnu għalfejn għadna dejn minn kriżi, għalfejn m'hemmx perspettiva li noħorġu mill-kriżi. Lil minn hekk kif tispjega l-fatt li pajjiżi li m'għandhomx l-euro kellhom prestazzjoni aħjar minn dawk li għandhom l-euro. Għandhom iktar sovranità u għandhom inqas dejn. Grazzi. Grazzi, Sur Sven Giegold. Grazzi. Grazzi ħafna, Iva, inti sur kommissarju ħriġt b'evalwazzjoni ta' dawn ir-regoli ta' six-pack u pack qabel dan kien pakket b'saħħtu ħafna kien jidherru l-analiżi tiegħek isu qed jipprova juri dawn din l-analizi f'xi tibta kessil mħabba li aħna qed narraw li aħna marna xie konna biżija trasparenza u ma nafux jekk eżattament f'din l-analiżi u x'qed nuru li dawn ir-regoli kienu implementati kif suppost u kif temna l-istati membri akkużaw maħna rridu naraw minn 18 il-pajjiż kien hemm 14 il-pajjiż li ma setgħux implementaw riformi strutturali kif suppost Iżda aħna qegħdin naraw li xorta waħda eh, minn mhux qed jaraf dawn eh, il-problemi, dawk il-pajjiżi mhux qegħdin jagħmlu hekk iridu jibdew jagħmlu xi ħaġa dwarhom kellha l-Ewropa ħadd intef aktar f'reċessjoni. Però importanti illi aħna eh, naraw xni għal-verita, ma sawx nidlu dawn ir-regoli huma kollha tajbin, u parti minn hekk jiena naħseb li dawn ir-regoli li huma daqshekk komplessi li jdu jsiru regoli iktar sempliċi li huwa sempliċi iktar sabiex timplementhom u t-tweġiba għal problemi tal-patt ta' stabilta u ta' tkabbir hija il-politika komuni ekonomika. Jiena naħseb illi dan jista' jwassal tmiem tal-kompetizzjoni fiskali, għak politika fiskali il-pajjiżi l-iktar b'saħħithom li qegħdin jinvestu iktar huma għandhom iktar flessibilità sabiex suppost Eh, jimplementaw iktar riformi fil-budget tagħhom jikkonsolidaw. Mista din jagħmlu il-Kunsill qed naraw li s-Sur Draghi jgħat jipprova jwassal iktar stabilizzjoni taż zona euro. U jiena qed nara li dan mhux bidel daqsek eh, faċilment. Jiena naħseb il-patta stabilta u tkabbira, ħna mexin fid-direzzjoni tajba iżda dawn il-problemi kollha maħniex qegħdin ngħiduhom biċ-ċar x'inhuma u narfu x'numa, jiena ma naħsibx din ir-responsabilità tista' tħalla f'idejn il-Kunsill li mhuwiex lest li jagħmel imexxi eh, politika responsabbli. Sur Gigol, għandek mistoqsija tal-karta blu taċċetta? Sur Gigol, inti qed il-regoli sempliċi mhumiex qed ikunu daqshekk um, eh, preċiżi u eh, mhux qed iwaslu għal riżultati aħna qegħdin naraw illi kwota ta' xi fil-mija dan ifisser illi mbagħad hemm bżonn illi jkun hemm xi 15 ta' fil-mija ta' flessibilta iżda xem eżattament il-ġeneruż dan kollu, ma nistax nifmek jiena. Sur Luka, il-problema ma kienieċ illi s-sistema ekonomika ma kien qed titmexxa kif suppost. Aħna qegħdin naraw illi l-istati membri illi kien hemm ħafna stati membri anzi li żammew ma tlieta fil-mija jew qabżuhom iżda aħna qed naraw illi l-kwota tad-dejn kienet dejjem t titbiddel u allura regoli l-antiki ta' 3% u 6% uh, kienu spiktar sempliċi minħabba li fil-fazi iktar tajba ma kienu xedin iwaslu għal iktar obbligi u allura jiena naħseb illi l-evalwazzjoni tiegħek kienet sempliċi biss u kienet qed tifoka biss fuq il-fażi negattiva u kienet nikolli ngħid eh, minn daqsxejn eh, preġudikata, grazzi. Is-Sur Valli Sazer żewġ Sì, grazie Presidente. Grazie Presidente. Kommissarju, tista' tħares lejjek jogħġbok? Sur Kommissarju. Xej. Palissa qed nitkellem f'isem il-21% ta' dawk it-Taljani li marru jivvutaw fl-aħħar elezzjonijiet Ewropej. Dawn in-nies u ma maksa mill kriżi u mit-taxxa u tawn il-vot biex niġi hawn u ngħidlek fwiċċek li aħna ma rridux aktar il-patt ta' stabbiltà, li ma rridux iktar rabtiet tal-budget u li ma rridux aktar li dawk tal-kontabilità tal-Kummissjoni fisem ħadd ieħor imexxu l-għażliet fisem il-pajjiżi tal-istati membri. Rridu nħarsu lajn fajnejn in-nies u ngħidu li affarijiet kif huma spekolazzjoni, fondi eċċessivi, dejn. Jiddispjaċini ma regoli aħna hawnhekk nagħmluhom u mhux intom. Il-benessri tal-maġġoranza tal-ċittadini b'dawn l-aġir qed jiġi t-tieni wara l-ispekalaturi u dan ma naċċettawx. Il-patta stabilta u tkabbiru topiku. Il-dejn kull ma jwassal huwa faqar qatt u beħ bla liħta xejn ta' proprjetà u rrit xi ħaġa strata, astratta li tissejjaħ suq. U taqdi biss l-interessi ta' 1% tal-popolazzjoni, 99% l-oħra laqqas biss joħorġu jivvotaw u jiddisprezzaw l-Unjoni Ewropea. Allora x'nistgħu nagħmlu aktar, it il 6 pack, il-kompat fiskali, x'nistgħu nagħmlu nqattaw il-karti. Intom mandkomx l-onesta intellettuali li tagħmel dan bħalma ġara flux leaks u paradossi oħrajn u issa skadilkom il-ħin. Fl-Italja lek kan waslu Taljani jivvotaw fir referendum tagħna fuq l-euro u dan ħajkun okkażjoni biex nikxfu l-nuqqas ta' verità li hemm dittatura finanzjarja billi nagħtu l-possibilità li dak li jkun jirrebella ruħu jipponta subaħ lejn min verament wassal il-kriża, il-kriżi u qarraq bin-nies bil-ġestjoni pubblika u bil-flejjes pubbliċi biex wassal biex il-sovranità tal-popli sir sovranità tal-bannek u ta' spekulazzjoni u s-sistema sir kolla bazzata fuq il-finanzi. Ħarsu la jgħinej meta ngħidilkom dawn l-affarijiet, il-politika qatt ma tkun skjaf tal-finanzi tal-dejn u fuq kollox tat-teknokrazija. Grazzi. Tisztelt Mauri képviselő úr, ön kemény szavakat használt, ami... Szurvalli, inti użajt klim, daqxejn b'saħħtu jkolli ngħid naħseb aħjar tirrifletti daqsxejn qabel ma terġa' titkellem dar boħra. U għandek toqgħod attent u tiżensew klimek. U ma tistax tobbliga sur kummissarju bil-fors biex ħares lejk. Issa imis l-Sur Zanjanopoulos. Megaliter immonimi enerġija. Iktar profetti għal ftit għandok li huma l-aktar b'saħħithom, iktar qatt, permanenti u qed nużaw bħala għodda six-pack u two-pack dawn il-miżuri li huma strateġija tal-Unjoni Ewropea sal-2020. Dan mhux biss huwa żball, l-qasem ħtijġa temporanja. Hija raġuni wara l-eżistenza tal-Unjoni Ewropea għandkom zon l-qat, għandkom zon pagi flessibbli, pagi mhux fissi, pagi baxxi biex bekk tkunu tistgħu tħallsu tajjeb għat tassazzjoni għolja li hemm ser u għalhekk għandkom bżonn profitti għal kompetittività għaliex mingħajr profitti ma jkollokx kompetitivita. Ir-rieżami tal ek imsejja governanza finanzjarja għal impożizzjoni iktar veloċi ta' miżuri mhux popolari u ma sretti ħafna biex waslu sorveljanza u memoranda l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea qed tkunu iskom qed titfgħu il-mażra mon iċ-ċittadini Ewropej. U dawn qed joħnoq il-għajxin tan-nies. U għalhekk imur kontra s-sistema kollha kemm hi. Tafu dawn l-affarijiet x'inhuma u ma tibdlux. U għalhekk aħna rridu nbidlu l-affarijiet minn isna qegħdin fil-biċċerija għal xi ħaġa ta' tal-ġenna tal-art. Dan mhux minnu qed nagħmlu mażra mon iċ-ċittadini. X'qed nistennew qabel ma nitilfu l-għajxin taċ-ċittadini. ċittadini didixxu issa biex ikun soluzzjoni tkun għall-interess popolari. Grazzi.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 u hemm bżonn applikawhom skont litra u l-ispirtu tal-liġi. Kwistjoni ta' kredibilità, kredibilità tal-Unjoni Ewropea u speċjalment il-governanza ta' żona euro li għandha iktar u iktar ambizzjonijiet. Ambizzjonijiet fir-rigward il-kumpat fiskali u hija kwistjoni ta' kredibilità anke għall kummissjoni l-ġdida. Il-kollega mill-PPE u fisem il-grupp tiegħi u s-Sur Tojer nixtieq Widbek li regoli rridu jiġu applikati bl-istess mod kullimkien fl-istati membri kollha ikun kemm ikun kbir id-daqs tagħhom, jekk leġiżlazzjoni ġdida għandha tiġi adottata, qed nitkellem dwar it-tupek u six-pack, ir-raġuni wara dan kienet li r-regoli fil-patta stabilta u tkabbir ma kinux qed jiġu applikati. L-ikbar żewġ setat ekonomiċi tal-Ewropa, jiġifieri Ġermanja u Franza, ma baqgħux fi triq it-tajba fej ridu ħarġu bregu li jaqbillom ma fej, fej ma kienx jaqbillom ma ħarġux. U dan għalek dajje fis sistema u ħareċ fitxar illi l-Europa ma setax tibqa sejra hekk, ma setax taħdem għabbażi ta' pajjiżi li jkunu kbar wisq li mbagħad meta jiżgarraw tipponta subajk lejhom. Jekk il-Kummissjoni issa mhux tkun flessibbli viżavi pereżempju l-Portugal u l-Greċja, imma mbagħad totor qudiem Franza jew pajjiżi oħrajn, allura mhux valla pena neqgħu sejrin hekk, tant tlaħjar li nispiċċaw nidħlu fl-abiss li rridu neħilsu minnu Għalhekk f'sitwazzjoni fejn is-sensara l-esperti finanzjari jiddeċidu fuq il-futur ta' ċittadini tagħna flok il-politiċi li rwol tagħhom. Is-sur la massur għandek karta blu taċċetta? Nek jogħġbok. Mr. Lope? Is-sur Lope. Aċċu, pirmininke, ixtigrujju atskirosi xalis. Grazie, President. F'ċertu pajizi, is-sitwazzjoni hija differenti, però nixtieq inqajjem din il-mistoqsija għal kollega Għanna jkonna prinċipju biex niddefendu il-popli tagħna, per eżempju, meta jkonna rkupru ekonomiku u situazzjoni aħjar fil-budget fejn imbagħad meta dan ikun il-każ għandna jkollna sistema ta' servizzi soċjali, tal-pagi, sura ta' nies u jkollna riformi tat taxxi, hemmhekk biss imbagħad nistgħu nitkellmu dwar l-implementazzjoni ta' programmi ġodda. Taqbel? Surna Masur. Oui, vous supposez le problème déjà réglé quand malheureusement un... Inti qed tissaponi minn qabel li l-problema ħat issolva. Jekk pajjiż ikun għamel passi aktar milli jmissu għal snin twal u ma jkunx ġibet il-ħabel flimkien ma' pajjiżi oħrajn, li ril tagħmel l-ewwel qabel kollox huwa li jkorreġi l-affarijiet li żbalja blajnuna tal-imsieħba tiegħu u mbagħad hemmhekk biss Hemm biss ġala darba li l-pajjiż ikun ikkorreġġa l-affarijiet u jibda joħloq il-ġid jista' jkun hemm ridistribuzzjoni tas-setat ta' xiri. Grazzi. Grazzi ta' tweġiba is-Sinjura Rodriguez għal żewġ minuti. Mr. Vice President. Eh, Vice President, Iva, il-qafas il-ġdid tal-governanza ekonomika solva xi problemi imma ħoloq ukoll problemi oħrajn L-Europa issa tinsab f'nazba, f'tip ta' staġnar, dejn oli, għat oli, risk ta' zvalutar u t tini l-Europa mifruda minn divergenzi soċ-ekonomiċi kbar li huma wkoll qed isiru divergenzi politiċi. Il-Kummissjoni irrikonaxxiet din is-sitwazzjoni fl-AGS li għadda l-istħarriċ annwali ta' tkabbir iżdissa l-Kummissjoni teħtieġ tinderezza dawn il-problemi billi tirranġa dan il-qafas tal-governanza ekonomika. Nemmen li l-aġġustament ewlieni għandu jkun hemm iktar manuvrar għall-investimenti fil-patta stabilta' u tkabbir u l-ewwel qabel kollox tiżgura li l-istati membri bil-kontribut tagħhom għal dal fond il-ġdid għall-investiment strateġiku għandu jiġi neutralizzat dwar il-patta stabilta u tkabbir u t-tieni neħtieġu ikonna servaljanza makroekonomika iktar bilanċata li tħares mhux biss lejn il-problemi fiskali ma anke lejn il-problemi soċjali. U fl-aħħar, Sur Viċi President, frankament, ma nemminx li hemm soluzzjoni reali biex inneħħu dawn id-diverġanzi li hemm fiż-żona euro jekk ma nkunux kapaċi nimxu l-qoddim din l-agenda biex innestu l-ekonomika monetarja u ekonomika. U għawnet nitkellem dwar it-lestija tal-Unjoni Bankarja imma anke wkoll ċertament illi insawru kapaċità fiskali ġdida fiż-żona euro. U għalhekk dan huwa rwol għalik, Sur Vice President. Mrs. Rodriguez. Uh... Signora Rodriguez, għanda karta blu, taċċetta? Missur Coburn. Eh? Can you hear me, Jolly? Uh... Il-membru onorevoli ma taqbilx miegħi illi l-ġnus Ewropej barra mid-żona euro qed jadduwa relativament aħjar minn dawk taż-żona euro. L-euro hija munita politika maħluqa mill-Kummissjoni Ewropea l anijiet politiċi tagħha stess. U Sakemm ma jkunx hemm żarmar totali ta' żona euro, m'hemmx laqqas bistama lil popli tan-nofsinhar tal-Ewropa minn tal-inqas jirkupraw u għalhekk wasal iż-żmien li l-Kummissjoni tammetti l-iżball li għamlet bl ewro u teħles minn din il-muniti minn din il-munita. Il-kollega qalet li dan huwa ovvju li din hija l-problema reali. Kollegi. Inti x'paranġa jon kif Yes. Dik ma kienx mistoqsija ma stqarrija. Twiġib Signora Rodriguez, nemmen li hemm problema, ma l-problema mhix bl-euro, għaliex jista' jkun xprun kbir tal-Istati Membri Ewropej. Il-problema tinsab bl-awtorizzazzjoni tal- l-Unjoni Monetarja u Ekonomika li hija zbilanċata kif inhu identifikat fiċ-ċar issa u għalhekk hemm bżonn inlestu l-Unjoni Bankarja biex ikonna koordinazzjoni ekonomika xierqa ma' dawk il-pajjiżi li għandhom surplus u dawk li għandhom deficit li jafsu għal tkabbir u rridu nadottaw ukoll il-kapaċità fiskali. Dak huwa li hemm nieqes issa. Il-President. Grazzi. L-Onorevoli Fox għal minuta u nofs. Ikjożlu. Grazzi, Signora President. Kull dibattitu dwar il-governanza ekonomika li jena nattendi ta' nirringrazzja l-alla aktar u aktar li r-Renju Unit mux parti mid-zona euro. Fl-opinjoni tijaj miex demokratika l-Kommissjoni tiddetta l-Istati membri xandom jintaxxaw u xandom jonfqu. Imma dini għal konsegwenza ta' tħul f'munita unika. U dan huwa kull ma jmur aktar ċar li l-euro, il-munita wahdanija miex qed taħdem minħabba il-problema li hemm fiħdan il-frontieri tagħha stess. Pala riżultat ta' dan miljuni ta' zaza madwar l-Unjoni Ewropea jinsabu bla xogħol ukoll. Il-qat fost iż-żaza huwa 40% fl-Italja, 55% fl-Ispanja, 58% fil-Greċja. Din hija traġedja għal miljuni ta' familji. Il-patt ta' stabilta' u tkabbir għandu raġun li kontrolla s-self u t-tislif fil muniti Ewropej mandu jiġi komponjat politika monetarja xirqa u dan huwa impossibbli għal Bank Ċentrali Ewropew li jikseb. Tajt tajt il-Kommissjoni dwar il-Governanza Ekonomika ma tirrikonoxxix id-dufija fondamentali li teżisti fil-kostruzzjoni tal-euro. Rata tal-imax unika qatt ma tkun xirqa għal membri kollha taż-żona euro. U Sur Dombrovskis, Jekk intrid li żona Ewropea tal-euro titkattar, timx il qoddim tittindirizza l-problema ta' trasferimenti fiskali, għax ma jistax ikollok situazzjoni fejn tistabilixxi r-rata ta' imax, r-rata ta' kambju għal żona kollha tal-euro t-detta xħajon u jintaxxaw Greċja u l-Italja mingħajr ma batter tagħmel rizdispozizjoni tal-flejjes mill-pajjiżi l-onja għal pajjiżi l-foqra. U din hija xi ħaġa li intom wisq beżana li tindirizzaw. Grazzi. Għandek karta blu, Sur Fox, mis-Sinjura Grappini, taċċetta? Mela le, jekk jogħġbok. Grazzi, President. Onorevoli Fox. Minkejja l-kritika nista' naċċetta. Iżda ma nistax nifhem il-fatt għalfej qed tagħmel kontradizzjoni. Inti parti mill-Unjoni Ewropea imma kontra l-Unjoni Monetarja u lek kif għassib tarf din is-sitwazzjoni? Tajjeb li tikkritika, ma mbagħad titoħroġ soluzzjoni u xek. U inti bħala inti personalment u l-grupp kull ma tagħmlu huwa li tikkritikaw. Hekk jidher li. Mela ħarġu b'xi soluzzjoni jekk jogħġobkom ukoll. Grazzi. Jien naħseb li l-Unjoni Monetarja bejn numru żgħar ta' stati membri li jkollhom ekonomiji ta' konverġenza, pereżempju l-Ġermanja, l-Olanda, l-Awstrija, l-Finlandja, se tkun ta' suċċess. Il-problema hija l-Ewropa l-Ewro kien bħala proġett politiku flok bħala proġett ekonomiku. Jekk dan ser jaħdem, allura jew mod organizzat tippermetti l dawk l-istati membri li ma jistawx ikampaw mal-Deutschmark bħal Ċipru l-Greċja tħallihom jitilqu b'mod organizzat jew inkella pajjiżi aktar onja ħajkollhom iħallsu somhom kbar ta' flejjes bħalma qed jiġri fl-Istati Uniti, jew waħda jew l-oħra. Is-Sur Dombrovskis ma jixtieqx jiddiskuti l-ebda minn waħda minn daw is-soluzzjonijiet. Il-President, grazzi ħafna, Sur Fox issa emis l-sur Tremosa Ibalsels għal minuta u nofs. Eżis kollegi, kummissarju, nemmen li huwa wisq bikri nġudikaw jekk istupek jew sixpek għandhom bżonn rieżami, għandhom fakkar li sentejlu biss konna qed negozjaw il-dibattitu aħħari ta' tupek. Mill-punt di tiegħi ċar li jrid ikun hemm mira ċara dwar kif ħan nilqaw għad-dejn pubbliku. Ħan inkludu kol id-dejn li jiġi mill-interaprizi pubbliċi. Naħseb li jekk nagħmlu u din ħatkun waħda mill-idejat tal-dibattiti tal-futur tagħna. Meta nitkellmu dwar ir-rieżami tal-governanza ekonomika fl-Ewropa rridu nikkonsidraw ukoll il-governanza reġjonali u lokali bis-setat fiskali u lokali. Il-miri ta' deficit għal dawn l-amministrazzjonijiet irridu jkunu proporzjonati għas-sem tagħhom tan-nefqa tal-gvern. Dan il-mod biss nistgħu niżguraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn il-livelli differenti tal-gvern. Dan huwa partikolarment speċjali għal dawk il-pajjiżi fejn in-nefqa soċjali ssir l-iktar fuq livell reġjonali imma mbagħad is-settat ta' ġbir tat-taxxi għadhom monopolju mill-Gvern ċentrali. Eżis kollegi, donni għandi sensazzjoni wkoll li forsi l-Ewropa titħares iktar lejn l-Istati Uniti tal-Amerika biex tara kif l-Stati Uniti tal-Amerika federali nħolqet u kif kun hemm unjoni politika u fiskali. Nistaqsi jekk ma jkunx hemm il-klawżola ta' salvataġġ jekk għandix nindirizzawha fid-dibattitu li mis fuq il-governanza ekonomika. Grazzi. ma għadhom Lopez Berma. Grazzi ħafna. Sur Tremosa, Sur Lopez Bernejo. Signora Lopez Bernejo il-Kommissjoni u l-Istati membri fil-fat għanna wissuhom minħabba li ma kienux bizziet rigorużi fl-implementazzjoni tar regoli. Iżda dak li għandu xieqsam il-pajizi illi fil fadza zabmu marrek li inkludet il-Ġermanja u Spanja fuq dawk il-pajjiż li għadin situazzjoni prekarja. Aħna għandna rata tal-qad għolja ħafna u l-ikbar livell ta' dejn estern. Dan huwa riżultat ta' tmexxija tiegħek sur sur Kummissarju. Il-pajjiżi fl-Ewropa ma jixtiequx li jkun hemm iktar riformi, jixtiequ li jkun hemm iktar protezzjoni soċjali. Għana ma nixtiequx din it-tip ta' tmexxija ekonomika u din twassal iktar faxxiżmu fl-Ewropa. L-Kummissjoni suppost qiegħda tippromuovi konverġenza produttiva fost il-poplu Ewropew u t-tisih tassu u mux il-fat li aħna n-njuraw demokrazija kompletament. Grazzi ħafna s-sur Lambert issa. Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju. Nishtiq li nibda billi ngħid li il-Partit tal-Ħodor huma konvinti li sabiex aħna nelbu problemi tas-seklu 21 aħna minn tal-pajjiżi membri rridu li naqdu fl-imkien u irrid ikollna l-munita komuni bla dubju ta' xejn però rridu ħarsu kollin l-istrumenti li għandna dispożizzjoni tagħna ħalli niskuraw li jkollna aktar koeżjoni fil-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Dawn huma strumenti korretti qegħdin jintużaw tajjeb Mela, l-ewwel qabel kollox, l-istrumenti li aħna għandna d-dispożizzjoni tagħna, jekk aħna nħarsu lejn id-disciplina budgetarja, jekk din tkun ibbilanċata l-iktar ħaġa li tista' tvarja huwa Pruttost eh, il-fattur tal-infiq, iżda mingħajr armonizzazzjoni fiskali, żgur li ħajkun hemm tnaqqis tar-rwol tal-awtoritajiet pubbliċi fis-soċjetajiet tagħna, ma naħsibx li dinja xi ħaġa pożittiva, jiena naħseb li d-disciplina budġetarja għandha tkun akkompanjata mill-konverġenza fiskali. Ħalli bekk ikollna ċertu għanijiet illi jobbligawna jorbtuna anka f'termini finanzjarju fiskali. Inti bħala gvern nazzjonali tipprova jkollok bilanċ fil-budget naqqas l-impatt ekoloġiku fl-istessin tipprova tappoġġa l-soċjetà iżda hemmhekk jista' jkollok ċertu problemi fl-appoġġ tas-soċjetà dawn it-tlet fatturi iżda dejjem iridu jitqisu u l-ebda waħda minnhom ma tista' tkun injorata sa jekk inħarsu lej riforma strutturali, jekk inħarsu lej tliet affarijiet, pereżempju ir-wol tal-istat u rridu nħarsu wkoll lejn il-mod ta' kif il- l-pagi edin jitnaqsu b'mod illi mhuwiex tajjeb għaċ-ċittadini tagħna jien naħseb li għandu jkun hemm iktar konverġenza, konverġenza fuq termini ambjentali ta' fuq livell ekonomiku jiena naħseb li dak li aħna huwa li qed nistennew min-naħa tal-Unjoni Ewropea u tal-Kummissjoni Ewropea. Naħseb li dan huwa strument tajjeb iżda mhux qed jintuża tajjeb ukoll kif suppost bħalissa. Grazzi, Sir Lambers, Sir O'Flynn għal minuta u nofs. Grazzi, Sir Njura President, illi nbidlu t-termini tal-koordinazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea naħseb li huwa tentattiv ieħor sabiex insalvaw l-euro illi hija eh, xi ħaġa li biex qed taħdem tajjeb bħalissa. Dan ħafna drabi iwassal għal eh, problemi fil- fi soċitajiet tagħna u mhix ħassolvi problema ħabba li l-Greċ qatt ma tista' ssir bħal-Ġermanja. Aħna nafu iżra illi fil-fatt l-Italja mhix qiegħda fl-istess sitwazzjoni grevi bħal Greċja huwa minħabba il-filosofija ta' ħidma ta' l-Italja it-talent tan-nies huwa l-ikbar rizorsa illi aħna jista' jkollna. Ġifieri il-problema tal-qat hija l-iktar ħaġa li aħna qed twassal għal ħela tal rizorsi Importanti li ngħinu lil dawk li m'għandhomx xogħol ħafna minna f'dal-Parlament Ewropew għadhom qegħdin jitkellmu fuq iż-żona euro li ma taħdimx tajjeb. Issa jiena naf eh, minn qalbi li qed nitkellem il-verità. Importanti li kulħadd jitkellem biċ-ċar u mpoġġu l-interess taċ-ċittadini eh, fil-qalba tal-politika tagħna u tal-proġett tal-integrazzjoni Ewropea dawk illi jafu l-affarijiet fuq il-livell ekonomiku Naħseb illi jistaw jarfu l ewropa zammet ta' issa. Għal żmien twil wis u issa wasal il-waqt li l-koll nkunu għalbina u ngħidu xini l-verità. Grazzi. You have a blue card from uh, Għandek mistoqsija tal-karta l minna minnaħta Sur Lambert taċċetta. Sur Oflin naqbel miegħek u ma ħafna oħrajn li jgħidu li l-status quo ta' bħalissa fuq il-livell ekonomiku mhijiex possibbli li konna eh, munita waħda u fl-istess m'għandniex politika fiskali u ekonomika komuni Ja xi ħaġa li mhix ħatenna sabiex din taħdem tajjeb, iżda hemm soluzzjonijiet jew nieħdu pass lura mill-integrazzjoni għal nation states li xaġa li inti tipproponi jew kalla jkun iktar integrazzjoni fuq il-livell soċjali u fuq il-livell fiskali. Inti x'tip ta' tweġiba tini kieku? Iva naħseb illi qiegħda tgħid il-verità li jew ħaġa jow mor jow jew ħra. naħa oħra. Iżda dak li nixtieq ngħidlek huwa li din il-ħaġa ta' solidarità eh, soċjali ma teżistix. Jiena niftakar meta l-Ġermanja reġgħet ingħaqdet u kienu kulħadd imħasseb fuq l-ispejjeż tal-aqda mill-ġdid tal-Ġermanja. Iżda minħabba li xtaqgħu jingħaqdu mal-Ġermaniżi tal-Vant pereżempju ma kienu lesti illi ħallsu għal-Ġermaniżi tal-Vant. Il-Ġermaniżi ta' issa żgur mhumiex lesti li ħallsu għal grigi għal darba oħra pereżempju, allura din il-ħaġa ma tistax teżisti. Következő sulax Barbara Keperis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 dwar il-motta kif aħna nistgħu nżommu mal-patta stabilta u ta' tkabbir, kif nistgħu aħna naraw li jkunu implementati ċertu sanzjonijiet u li dawn jkunu implementati b'mod awtomatiku u għalli illi il-mistoqsija tiegħi ħajoħdu bis-serjetà u ħajistenna sa marzu sabiex il-Belġu, Franza u pajjiżi oħra li nsabu fi problemi jipprovaw jisibu soluzzjoni għal-jom. Jena naħseb illi dina kontroversja fija nifissa kontradizzjoni minħabba illi kif tista' tgħid inti li ħadħu bis-serjetà mbagħad ħad tistenna sa'mart sabiex biex issibx jekk soluzzjoni. Kif nistgħu ngħidu li aħna ħanżommu ma' six pack u ma' two pack mbagħad ma nimponux sanzjoni fuq dak illi suppost għandhom jirċievu dawn is-sanzjonijiet. Għalfejn rridu noqogħdu nistennew sa marzu tas-sena d-dieħla. Jiena naħseb illi fil-fatt il-pakket ta' iktar tkabbir li huwa mħabbar li ħaj jkun implementat fi Franza li jkun hemm iktar privatizzazzjoni, eċċetra. Jiena naħseb li mill-perspettiva ekonomika din hija xi ħaġa li tinkwetani, taħsibni. Jiena naħseb li fil-fatt aħna nafu l-Italja kellha strajk ġenerali il-weekend li għadda kontra ir-riforma fis-suq tax-xogħol. Jiena naħseb illi dawn il-miżuri, l-aqwa miżuri ekonomiċi mhumiex ħajjejnuna jekk aħna ma nżommux magħhom u mbagħad minn ma jżommx mar-regol ma jkunx ikkastigat kif suppost. Grazzi ħafna is-sassur Zalba. Għazawċ minuti. Signora President, Signori, Kommissarju, aħna l-lum għedin namlu analizi tal-2-pack u tal-6-pack. Jena nasab li rizultati huma rizultati pozittivi U jekk inħarsu li situazzjoni li nsabu fija l-pajjiżi ta' zona euro, aħna nafu illi il-pass importanti tal-konsolidazzjoni fiskali, per eżempju, saru u anka eh, saru fil-kuntest tal-riformi. Aħna nafu li ħafna pajjiżi diġà bl-implementazzjoni ta' ħafna proċessi importanti ta' riforma u kien hemm ukoll turija tal-fatt li hemm ħafna pajjiżi li għandhom l-iktar pjanijiet ambizzjużi dak għandu xaqsam il-reformi ma dawk il-pajizi l-iktar edin jikbru, l-iktar pajizi li għedin jiġġeneraw l-iktar eh, postijiet ta' xol, pero dan mhuwiex bizzejiet, sinjuri. Naħseb irridu nkomplu, naħdmu, rridu nkomplu nafsu fuq dawk il-pajizi li qegħdin jiksru regoli, minħabba li dan il-ksur ta' regoli jista' jaffetwa l pajizi l-oħrajn ta' zona euro. Iżda kif għal viġi President tal-Kummissjoni, aħna għanna bżon illi dan il-proċess kollu kemmu jkun proċess ħafna iktar trasparenti. Hemm bżon li konna proċess ħafna iktar leġitmu fuq il-livell demokratiku. Għalfejn meħabba li aħna għanna bżon ta' unjoni ekonomika u eh, monetarja u aħna għanna bżon li ċittadini ta' zona euro joqorbu iktar lej l-Unjoni Ewropea. Palissa huma qegħdin iħossuhom il-bot ħafna u nuqqas tar-responsabilità f'dan kollu huwa responsabbli għal fatt li ċittadini għadin jitbedu, ġifri għanna bżon tektar leġittimità u responsabilta li t-tijat mill-istati membri għat 2-pack u 6-pack. Grazzi ħafna. Issa għanna signora Isabel, it-Thomas la minuti. Grazzi ħafna, Signora President. Sur Kummissarju, meta faqqat il-kriżi ekonomika u finanzjarja aħna rajna illi fil-fatt konna qegħdin nagħtu aħna il-problemi permezz ta' miżuri ta' emerġenza aħna rajna iżda il-politika tal-austerità f'ħafna pajjiżi u riformi strutturali għal banek dan kienu għadin jattu ir-realtà u jiena nista' ngħid li fil-fatt kien hemm politika diżastruża speċjalment Minkejja l-fatt li r regoli kienu rispettati, aħna qegħdin naraw illi fil-fatt id-dejn tal-pajjiżi ma naqax il- problema ta' dejn edha titlasa ma' 300 Eh, biljun euro. Fissana l-problema qed kompli tikber aħna qegħdin insibu ruħna eh, fi problema aħna fil-fatt għanna likwidità għanna rati ta' interess. Baxxi iżda xorta waħda għanna nuqqas ta' interess għall-investiment privat li dan jgħat jnaqqas il-potenzjal ta' tkabbir. U jgħan naħseb ukoll illi intom qegħdin tipprovaw iżommu lil dawk il-pajjiżi li qegħdin fi kriżi komplu jħibbew wara subajhom u jiena naħseb li għandna bżonn ikolna daqsxejn iktar flessibilità fl-evalwazzjoni tad-dejn pubbliku u l-kontribuzzjonijiet li jitfallsu mill-Istati Membri u nittama li l-Kummissjoni ġida ħadd qis dan kollu hemm bżonn li nirriforma u nbidlu l-istrumenti ta' konverġenza importanti li insaħħu iktar l-investiment il- ħolqint opportunitajiet ta' xogħol għandna bżonn ta' regoli makroekonomiċi. Iżda fl-istessin aħna rridu naraw li dawn ikunu regoli effettivi bħalissa il-qafas ta' ta' stabilità u tkabbir waslu biss għal iktar konfużjoni u riċessjoni. Issa, issun Signora Fonstorx. Signora President, Unsellem lilek, sur komissar Dombrovski, b'mod speċjali, impressjonajtni b'mod partikolari inti illum minħabba li inti kellimt fuq il-patti kollha li għana, pat fiskali, pat eh, ta' six pack, ta' two pack. U fil-fatt jiena tkellimt fuq is-suċċessu kollha li inti tkellimt dwarhom u jkolli ngħid li l-karta baqgħet li vojta. Is-suċċess ta' erba' snin ta' implementazzjoni ta' dawn il-miżuri jkolli ngħid li inti tkellem dwarhom iżda ma semmejt l-ebda ċifra. Inti llum mhix qed jgħat qoddim xi mit membru ta' dal parlament Ewropew qiegħed titkellem qoddim 500 miljun ċittadin u qiegħed tispjega li dan huwa s-suċċess ta' dawn il-patti kollha li aħna implementajna jiena jkolli ngħid li diżappuntata ħafna. U ħafna mill-membri ta' dawn il-Parlament Ewropew kulħadd qiegħed jisaq fuq il-fatt li regoli kulħadd irid iżomm magħhom, il-kollega mnaħa tal-FTP qiegħed eh, jgħid li fil-fatt aħna rridu noqogħdu attenti anke ħabba l-politika tal-kompetittività. Jiena naħseb li fil-fatt qegħdin naraw li l-misuri kollha qegħdin ifallu u meta inti għandek l-opportunità li tgħidilna x'inhuma s-suċċessi mhux qed tgħidilna xejn, allura dan jurini li aħna mixjin fid-direzzjoni ħażina, skużani, eh? Filip uh, de Bakker kif. Grazzi ħafna sanna il-Filip de Bakker. Grazzi ħafna, Signor President. Dak illi kolli ngħid li huwa nieqes f'din id-diskussjoni huwa il-fatt li aħna qegħdin nitkellmu biss fuq eh, l-istati membri, din nitkellmu fuq l-istati membri li ma jżonx ma' regoli, bżonn ta' iktar flessibilta, iżda hawnhekk dak li qegħdin nitkellmu dwar huwa li fil-fatt aħna rridu naraw l-istati membri kollha kemm huma għandhom ikollhom budgets bilanċjati, rridu jaġġornaw il-budgets tagħhom, rridu jiżguraw li jkun hemm biżżejjed protezzjoni u ħarsin soċjali, iżda dan Eh, fil-fatt għandna bżonn ta' six pack u ta' two pack sabiex naslu għal dawn l-għanijiet. Rridu nagħmlu dak kollu sabiex insaħħu six pack u two pack u nsaħħu wkoll il-ġustifikazzjoni demokratika dan kollu minħabba li aħna ma nistawx naħarbu minn dan kollu, Rridu konna bizzejiet riformi tal-budget niskuraw ukoll il-komijiet tagħna huma iktar kompetittivi mill-passat. Dak li ġara fil-passat mu kienx ġust, ma kienx ġustifikat il-Kummissjoni trid tħares il-qoddim ħalli tara kif tista' ssaħħaħ it-six pack u two pack ħalli tara li dawk il-pajjiżi illi fil-fatt kellhom budgets bilanċati jistgħu jagħmlu progress f'termini ta' eh, eh, problemi ta' qatt u fuq l-ekonomija. Is-Sinjura Rodriguez. Iva, fil-fatt Eh, eh, fil-fat jena naħseb illi fil-Istati Uniti hemm min jgħid illi jekk eh, t toqgħod l-istut mhix problem iżda qisu etna naraw illi dawn kienu affarijiet tal-passatu kienu rimedji illi ħajwasluna għal riżultati diżastrużi. Jiena naħseb illi l-Unjoni Ewropea issa ftemet fuq ċertu regoli bejn minoranza fil-firk ma fi għet jista pej poħna edin naraw li dawnu ma rizultati u regoli mumiex leġitmi. Sabiex Eh, eh, nħedġiġkom jena biex tħarsu lejn mara forsi laqqas taraw, tispiċaw taraw xej, grazzi. Issa, issur Marco Zanni. Grazzi ħafna Sur President, ma naħsibx illi reforma tal-tmexxija ekonomika hija biżjed sabiex aħna naħorġu mill-kriżi ekonomika li jinsab fiha l-kontinent tagħna. Jiena naħseb illi l-kawża tal-reġessjoni hija minħabba l-istituzzjonijiet Ewropej li naqsu kull possibilità ta' żvilupp is-sixpack u t-tupek huma turija tal-fatt li aħna eh, bdejna nimxu f'din id-direzzjoni fl-1997 permezz tal-patt ta' stabilità u tkabbir. Isem li llum il-ġurnata ikolli ngħid li jinsema verament ta' daħ minħabba li l-istabilità u tkabbir ma' żewġ affarijiet li ma jeżistux bħalissa fl-Unjoni Ewropea. Parti minn hekk jiena naħseb li għandna bżonn nieħdu l-ħin sabiex nirriflettu daqsxejn matul il-vakanzi tal-miliet sabiex naqraw il-klim ta' Giuseppe Guarino. Dan huwa klim li aħna qassemna lil kulħadd il-ġimgħa li għaddiet fi Brussell fejn kien qiegħed jikkwota fatti konkreti fejn juri li dawn ir-regolamenti kollha imorru kontra l-anijiet ta' trattat tal-Unjoni Ewropea, l-anijiet ta' tkabbir u żvilupp Allura, importanti li nerġaw l lura trattati, naraw x'nu malanijiet ta' trattati u neħelsu minn dawn l-affarijiet kollha li qegħdin una u jaqirduna. Grazzi. Grazzi ħafna is-Sur Zina Dinos. Grazzi ħafna, Signor President. Għal tal-aħħar ħames snin għedin naraw illi il-kriżi ekonomika u finanzjarja laqta ħafna mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ħadd ma għamel xejn fl-istess ħin qegħdin naraw illi fl-Unjoni Ewropea aħna għandna standards toppi ikun hemm pajjiżi li akkużaw il-pajjiżi oħrajn u mhumiex responsabbli fl-istess ħin jitolbu affarijiet illi jmorru lil mis-sovranità nazzjonali tagħhom, is-six pack u two pack juru illi jista' jkun hemm dan il-ħabs ekonomiku fejn kollox qiegħed jiddependi fuq l-istatistika. Ta' ċertu pajjiżi jiena naħseb li ma nistgħux aħna nikkonvinċu l-ċittadini li l-kriżi u dan kollu qed isir bħalissa u għalġit tagħhom. Zgur li ħadd muħaj ċetta din l-iskuża sempliċement minħabba li intom tixtiequ taqdu l-ewwel il-banek. l il banek Naħseb illi rridu l-ewwel naraw illi nagħmlu dak illi aħna wedna, ġifieri u ġlida kontra l-qatt jekk aħna verament nixtiequ ikollna Unjoni Ewropea tal-ċittadini. Sur Rosati, eżax minu. Surrozati. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu.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 għaliex is-sistemi tal-banek f'ċerti stati membri kellhom wisdejn. U ma kienx hemm uh, eh, obbliku. U jiena xtaqt ukoll ngħid illi dawn is-snin ta' esperjenza fis six pack u two pack joruna illi dan u dan huwa strument li tiġi aġġornat u daqsxejn komplikat wis. Naturalment mhux għall-esperti ma għall-opinjoni pubblika din sistema tista' tiġi interpretata mod differenti. Diskussjoni twal fuq il-flessibilità ta' dawn il-regoli fiskali. Il-sistema għandu jiġi iktar għandu jisir iktar sempliċi biex ikun jiftijem anki minn nis fitri. U Il-sistema u koll jabbażata wis fuq id-deċizjoni politika u dana mux biss jirigwarda l-mekanizmu politiku tal-proċeduri tal-, -proċeduri, tal deficit eccessiv, ma anki imħabba eh, jekk għandniex intawlu l-iskadenzi ta' prezidenza ta' ċerti dokumenti. Jekk hemm regoli legali ma nistawx eh, wara diskussjoni politika. U tillet punt, nixtieq ngħid l-iktar diskussjoni importanti hija il- eh, titoli nazjonali, il-politiċi ma jistawx dejjem jajdu illi e, e, torta Brussel għax qed imponilna disciplina fiskali. Dan għandu jkun e, fil-liġi nazjonali biex bekk inkunu koerenti fl-Unjoni Europea kollha u l-politiċi f'dan il-każ ikollhom l-obbligu illi jimplementaw il-liġijiet u dispożizzjonijiet tal-liġijiet nazzjonali. Grazzi. Sur Rosati. Intkom, innotajtu li l-monitor mux qed jaħdem. Issa għaw li miss il-kellima li tmissija il-kollega Toja. Pero il najt li fuq il-monitor ma nistawx naraw ismek. Forsi il-gruppi u l-kapi tal-gruppi stajaduni minn huma il-kellima li jmiss. Issa Toja, Vandalen un Torvalds. Mela Toja l-ewwel. Komissarju. Jekk dispożizzjonijiet ta' six pack u ta' two pack kienu ġew inventati biex nżommu dejn u nżidu t kabiru s-situazzjoni hija negativa mill punti di vista kollha, allora nistaqsi x'irid jiġri biex nifmu li l-affarijiet mhux sajrin tajja. Aħna ma nixtiequx inkasbru ir-regoli. Nixtieq najt il da kollha li huma mħasbin, nishtiq u li jkun hemm regoli li jkunu utli biex nilħu lan. Irrid ikonna flessibilità intelligenti, ċoj utli investimenti u spejjeż tajbin li jkunu utili biex inkabru l-GDP. Il-flessibilità mhijiex il-kontra ta' kredibilità bħal ma eh, qed jingħad eh, fil-fat E, e, il-burokrazija eccessiva ġabetna unek. L-applikazzjoni għandha tkun flessibli. E, jekk iridu kontabilità preċiża, allora eh, irid gvernana computer u mhux persuni. U dana nixtieq infakarkom anki li hemm 45 fil-mija tan-nies li votaw fl-Italja nixtiequ flessibilità mhux biss għal jinker manki għal flessibilità anki eh, fil-dispożizzjonijiet li hemm fil-Europa eh, 2020. Il-politika fiskali, politika anki ħafna ħafna, kulħadd jattakka l-Italja. E, X'qed tagħmel l-Italja? L-Italja qed tagħmel riformi, l-Italja qiegħda tirrispetta r-regoli, però e, l-Italja tixtieq li jkun hemm politika intelligenti, politika e, ekonomika li tejn l-ambjent b'rigur li tkun rigoruża u li però tħares il-qudiem fil-futur. Grazzi. Issa Van Valen Tobals wara. Grazie, President. Il six-pack u two-packs essa eh, ħarġu fi żmien li huwa sensittiv politikament eh, fi kriżi politika. U rajna li hemm żewġ eh, problemi fundamentali għal Franza, l-Italja u l-Belġu illi ma għamlux riformi strutturali bizzejiet u sfortunatament l-applikazzjoni ta' regoli qed tiġi posposta għal raġunijiet politiċi u dan jfisser il-kredibilità tal-ġestjoni tal-Eurozon edha l-lura. U mbagħad għatem pajjiżi fil-Unjoni Monetarja u anki fl-Eurozona illi mhux suppost qegħdin hemm. Sur Vaniselos kien qed jitkellem eh, fuq l-elezzjonijiet bikrin u qal ukoll illi l-Greċja tkun aħjar kieku kienet barra mill-żona euro eh, tkun tista tagħmel żvalutazzjoni eh, tal-monita tagħha u tneħħi d-djun u tħares il-qudiem lejn il-futur tagħha b'xi tama. Eh, se jkun impossibbli li dawn il-possibbli dawn il-pajjiżi joħorġu mill-kriżi għaliex l-euro huwa pis kbir għalihom bħall-Atlanta li qed iżhom sema fuq spalleħ. Għet jieġildu mal-qat kbir u l-Eurozona għandha bżonn tagħmel iktar investimenti milli tista' fil-fatt f'dawn il- eh, f'dawn il żminijiet Grazzi Sur Van Dalen. jider li jessa il-monitor għet jaħdem issa għanna sur Tolvals eh, għal minuta. Grazie. Il-six pack u two pack kienet l-idea kienet biex jistabilizzaw situazzjoni finanzjarja u ekonomika u il raġunijiet kienu ovvi illi il-pajizi il pajizi il tal-Europa għal 30 sena wara il-gwerra kienu edin jom uktar mill-li kellom il-kapacità u kienu edin emmin et jispera li dawk iż-żminijiet jerġgħu lura għadhom ma ġewx u l-pajjiżi trattant ħadu djun li mhux possibbli ikomplu jihdu sarattant il-globalizzazzjoni teknika imxiet il-qoddim illi fi żmien storiku qasir ħafna il-settur bankarju u finanzjarju eh, ħadu eh, iktar seta fidejhom b'mod li ħatma seta jistenna meta ġew miktubin it-trattati. Issa rridu naraw kif nistaw nimxu l-qoddim wara dawn il-problemi kollha. Grazzi, Sur Torvalds. Issa Katru Kalos għal-minuta un-bat wara Sur Mah un-bat Goldnish. Komissarju, il-Komissjoni il stessa ammettiet eh, xi djufijiet bħal trasparenza limitata u wieħed jista' jgħid li eh, il-governanza ġiet eh, hijacked pal eh, grupp euro, eh, anki il-fat tal-parlamenti nazjonali eh, eh, eh u għal problemi oħrajn. U dawnu ma kollha aspetti importanti eh, għax juru li hemm sistema li jemmina il-budget tal-istati membri minn ma tpoġġi minn eh, sistema burokratiku minn flok ma narfu illi l-austerità hija kontroproducenti impo, imponew Eh, limitazzjonijiet ulterjuri fiskali li waslu għal stagnazzjoni għat u divizjoni tal-pajizi tal-Unjoni Ewropea bejn pajizi kredituri u debituri. Issa, eh, il-żaza eh, rridu id-dawru, rridu jibidlu din is-sitwazzjoni jżidu il-modell. Forsi fil-elezzjoni tliġin jista' jkun illi dan huwa rwol illi għafidejn il-poplu tal-Greċja. Grazzi. Issa għanna sur maħ għal-minuta mbat golnix u stolojan. Maħ l Grazzi, President, kollegi. Il-Komissjoni edha tajt illi issa għanna regoli aħjar, però il-problema hija kulħadd ma jirrispettom dawn ir-regoli. Per eżempju, naraw Franza, id-deficit u iktar minn 4% tal-GDP u qed tippruvaw na tamlu ta' parsi li mawx problemi. U jekk xi ħadd jipprova japplika ir-regoli tagħkom, dan għandu jkun għaspiża ta' eh, eh, tkabir zero u għad kbir deċiżjoni waħda żbaljata li għal introduzzjoni tal-euro waslet għal deċiżjoni politika oħra illi kienet eh, diktajt ta' eh, regoli eh, fiskali rigorużi li ma jistaw jaħdmu għal daqstant jina nappella l-Komissjoni li jemendaw it-trattat biex ikun possibli li wieħed joħroġ mill-euro. Entkom tafu illi fil-Greċa u fl-Italja hemm partiti politiċi li ma jridux l-euro. U għanna għom il-possibilità eh, illi ikunu ikiridu jitilqu mill-euro. Grazzi. Surmaħ. il signora Beres teċti tamillek mistoqsija bil-karta blu. Taċċetta, signora Beres. Kollega, inti ma ti rikonoxxix li hemm ċerti diffikultajiet Eh, xieħut minn dawn ir-regoli ma proċikliċi fil-natura tagħhom għal dastant iridu nippermettu li l-istati li għandhom diffikulta jaġġustaw eh, dan huwa fl-interess ta' kulħadd u dawn jinkludu anki dawk il-pajjiż li għandhom surplus għal daqstant inti x'taħseb fl-interventi ta' Sur Draghi illi qed jgħidilna biex nestabilizzaw il-talba ġenerali fl-Unjoni Ewropea kollha. Sur Maħ. Jekk il-Bank Centrali jgħid illi eh, jistimula l-ekonomija, ifisser illi se se tuża, se tabuża il-monopola li għanda, monopoli li għanda, eh, se toħloq l-inflazzjoni u se tapplika din il-politika għaspejjeż ta' kulħadd eh, aħna jiena naħseb illi għanna nħallu li dawn il-pajizi jitilqu, għanna li permettu li dawn il-pajizi jitilqu mill-eurozona, għax mish tajba li jom l-eurozona. Grazzi surma, kollegi, jgħajt il-president, skużawni, għanna lista manuali ta' kellima illi eh, il personal et eh, jinforma l-membri tal-parlament li l-monitor mux et jahdem Issa għanna sur Gonnic, eh, Stolo Janum Bat Fernandez. Eh, Gonnic, grazzi. Komissarju, jina qed naħseb li se jkun hawn anki Muskovici, hawnhekk meta kien Ministru tal-Ekonomija fi Franza u għamel ħafna biex iwaqqaf id-deficit, pero u ammiratur tal-estatwi grigi fil-Partenone tal-Atene, meta jiġi lura hawnhekk se ħares lejn xi ftit mill-kwadri E, terribli li għaw fil-kurutur u jħed minnom ta' Kristu u tal-Madonna illi e, e, juri dekadenza tal-arti Ewropea. Għet nitkelmu fuq il-fat li l-Stati membri huma taħt il-kontroll tal-Kommissjoni. Kien hemm ieħor kellim ieħor li saħaq fuq il-komplessità u il-falliment ta' sistema li għandu eh, jiġi imtejjeb jew nkella eh, narmuħ Irridu nħarsu lejn issa il-dispozizjoni li l-Istati membri ratifikaw, specialment il teseg il-Trattat fuq l-Istabilità Ekonomika u Governanza. Smajna l-istarrijata Sur Juncker li għajt li dan kollu jista jiġi applikat b'mod flessibli biex nifem jien naqsu tħassib tal-Parlament u tal-ċittadini tal-Europa. Bħalissa qed jiġri il-distruzzjoni tal-iskemi ta' eh, pensjoni u ta' produzzjoni b'mod ġenerali. Kollega hawnhekk għal li għandna bżonn ta' eh, eh, il-koordinazzjoni li kun moviment ta' progress ta' progress, però ma nistawx jekk ma jkunniex biżejt kompetizzjoni. Issa sur Stolo Jan, non su Fernandez u Sulik. Grazie. Presidente. Aħna għanna sistema eh, li taħdem ta', finanza. Il-problema miex il-bini ta' din is-sistema, imma hija il problema illi inħolqot bl-implementazzjoni ta' din is-sistema ta' governanza. L-għonet il-gvernijiet nazjonali f'ċerti stati membri mhumiex involuti bizzejiet f'dan il-proċess mumiex involuti fil-definizjoni tal mizuri ta' riforma nazjonali jew ta' konverġenza jew anki ta' stabilità. Dawn qed jiġu eh, mill-Kummissjoni Ewropea, però ċerti gvernijiet mumiex involuti. Issa hemm stati membri eh, li jaqblu ma' rakkomandazzjonijiet eh, fuq il-bdil tal-politika budġetarja, però minkejja dan mhux qed jieħdu l-miżuri neċessarji biex jimplementaw dawn ir rekomandazzjonijiet hemm stqarrijiet pubbliċi fuq il-nuqqas ta' flessibilità fil-six pack u fil-two pack sa' fejn uh, eh, nafjien miex il-sistema ta' governanza tal-Unjoni Ewropea illi e, it-tort mhux tagħha, imma il-fatt illi tlifna il-kompetitività f'ċerti stati membri u anki in-nuqqas ta' e, rigorozità fil-politika fil-differenti politiċi li jistaw jistimolaw il-kompetitività u l-investimenti u l-użu tal-investimenti eh, biex nimxu l-qoddim fit-teknoloġija. Grazie. Grazie, Stolojan. Taċċetta mistoqsija Mistur Zanni. Jena naxtaqt namil mistoqsija lill kollega jekk inti taħseb verament li l-governance tal-ekonomija tal-Eurozona taħdem verament meta wieħed isilli li erba pajjiżi biss minn seba fl-2013 irrispettaw il-kriteri ta' stabilità u tkabbir. Eh, l-aħjar ħaġa eh, aħjar inħarsu lejn in-numri u lejn l-istatistika flok ma nitkellmu eh, fuq l-ajdut. Grazzi tal-mistoqsija. meta weħet ikollu eh, dejn jitlef il komedita eh, eh, kompetitivita u l-unika possibilità biex weħet jorox minna mu għalli ristrutturazzjoni U biex jagħmel da irrit ikun hemm solidarjetà, ċoe l-imsieħba tiegħek għandhom bżon flessibilità biżejjed u zmin biżejjed biex tagħmel riformi. Grazie, Sur Stolo, Jan. Issa nisimaw minant Issur Fernandez su li kumbat Goga. Fernandez l-ewel. Grazie, President. Il-krizi fiskali tal-rebija tal-2010 għamlu għacħara li l-Europa għanda problemi ekonomika, għanna bżon ta' governanza ħjar, u għalek kif inventaw il-six-pack u two-pack li għetni diskutu l-lum. L-ideja kienet li nistaw u il-pajizi li għandhom problemi fiskali, ma imma eh, fil-krizi tal-2012 eh, l-Unjoni Ewropea eh, indunati li l-problemi tagħha huma ħafna akbar għandha bżonn ta' politika maqsuma waslet tal-Unjoni Bankarja, però din it-triq fil-bidu ta' dan it-triq għanna bżon ta' unjoni fiskali solida u rrit jiena nishtiqnajt li dawn ir-regoli huma ifokati b'mod nazzjonali ma nistawx inħarsu lejn il-politika fiskali bl-in eh, nikkonsidraw l-impatt eh, fuq il-budgets ta' dawn il-pajizi nazjonali. Irridu li l-Europa tinternalizza dan l-impatt fuq l-Unjoni Ewropea kollha mhux fuq kull pajjiż individwalment. Irridu nagħmlu reviżjoni ta' dawn ir-regoli u eh, nagħmlu koordinazzjoni tal-politika tal-Unjoni Ewropea biex ikonna dan il-fokus eh, ġenerali u rridu nirriformaw anki il-patt ta' stabilità u tkabbir, mhux biss biex il sistema jsir iktar flessibbli, ma prinċipalment biex ikolna analizi Ewropea u eh, eh, fokus ġenerali eh, tal-problemi ta' kull pajis fu l-Unjoni Ewropea kolla. Sur Dombrovski ma nistax najdu li s-sistema qed taħdem ir-riżultati juri jridu jkollna iktar approċ ta, fisk ta politika fiskali Ewropea. Grazzi Sur Fernandez, issa is-sur e Sulik għal minuta u nofs u bat Goga u bat Sur Silikiotis. Sur Sulik l-ewwel. Grazzi ħafna sinjuri. Is-six pack ilu validu mid-Deċembru tas sena Daċ, ġifiri ilu tliet snin implementat. Il six pack kien implementat sabiex nappoġġaw l-six pack u two pack. U aħna issa nistgħu naraw xil kienu r-riżultati tal-implementazzjoni. F'dawn it tlet snin emendu kien ilu validu u implementati il-six pack rajna illi iż-dejn fl-Italja zidu minn 110% fil 135% fil Spanja zidu wkoll fi Franza minn 8 għal 85% aħna qegħdin naraw li dawn il-pajjiżi mhumiex qegħdin jieħdu bis ta' six pack jgħan nieħdu l Franza bħala eżempju. Fis-sena 2010 Franza qalet illi fis-sena 2012 id-dejn ta' 2 level ta' dejn ta' 3% kienu ħajżommu magħhom. Ma fis-sena 2012 kienu qalu wara fis-sena 2015 ħanżommu ma' dan il-3%. Mbagħad nasib is-sena dieħla ħajjippospona s-sena 2017 u xorta waħda mhumiex qed ikunu mpostillew b'da' sanzjoni. U Sur Safa, il-Ministru Franċiż tal-Ekonomija qal illi aħna fil-fatt din naraw li sovranità dan kollu u għafidin il-Parlament Franċiż. Issa, il sur Murskovic li kienem f'postu qablu jgħat jikkontrolla l-ekonomija fuq livell Ewropew. Di naħseb xi ċajta jien. Danke kollegi Sulik, es folk nun für einen. Grazzi l-sur Sulik. Issa s-sur Mokowab, mbagħad is-sur Essili Cutis, mbagħad is-sur Hookmark. Grazie. President, Komissarju, l-Kumitat Imko bħalissa jaħdem fuq rapport għal integrazzjoni aħjar tas-suq intern bħala pilastru fis semestru Ewropew. Nemmen li s-suq waħdin huwa muftiħ biex nkun nistgħu niksbu tkabbir, xi ħaġa li tlifna l-attenzjoni tagħna fuqha biex naraw li jkun hemm implementazzjoni ta' dermattivi, rekomandazzjonijiet tajbin u hawn qed infallu. Il-rapport annwali fuq il-suq intern u l-integrazzjoni tiegħu ma ġiex ipprovdit mill-Kummissjoni barra minn hekk fejqiegħed. Il-Parlament Ewropew jixtieq jipproponi numru ta' odot analitiċi, parametri, irridu nkejlu l-prestazzjoni tagħna. Kulħadd irid jara bajnejh kif tirrendu aħna bħala kontinent. Il-metodoloġija, l-kejl tal-pis amministrattiv qed infallu fiha wis burokratika, wis kabruża, wis diffiċli, allura ejjan kejlu l-affarijiet biex naraw ħtiġ isir. Lil minnek nixtieq nisħaq fuq l-importanza tal-implementazzjoni ta' semestru Ewropew. Inkella inut li naħdmu fuq pilastru tas-suq uniku. Intervjen il-President jinterrompi il-kellim. Grazzi, Sur Gwoga. Issa nandu l-mikrofonu l-Sur Silikotis, un bat sur Hokmark, un bat sur Tang. Dik Sur Silja Kotis. Eżis kollegi, il-valutazzjoni tal-Kummissjoni mhix waħda serja. Hija motivata politikament fil-fatt biex jgħidu li dawk il-leġizlazzjonijiet li semmu kienu ta' suċċess biex bekk issa jistgħu jgħidu li il-politiki neoliberali tagħhom kienu ġrajja ta' suċċess Mhumiex imħasbin għaxxej dwar il-fatt li f'dawn l-aħħar snin reċenti l-ekonomija Ewropea staġnat qed jgħidu wkoll li hija kisba li id-deficit qed jonqos imma meta jintqal xejn fuq l-ispejjeż soċjali li qed inġarbu għat oli, specialment fost iż-żazax, il-fat li dak li kun qed joqrob lejn il-faqar u anke il-fat li hemm distak bejn iċ-ċentru u l-periferija tal-Ewropa mhumiex imniżlin fiħdan dan ir-rapport. Għalhekk il-xelluk ma taċċettax il-Kummissjoni tiddefinixxi l-politiki ekonomiċi tal-Istati membri m'għandhomx il-leġittimità demokratika. Lan tagħna huwa li il-popli tagħna jgħixu u kellim jiġi interrot mill-President. Sur Hakmark, mbagħad is-Sur Tang, mbagħad is-Sur Kalve Micro. Micro. Mikrofon għal-kellim. Mr. Speaker, thanks to the Commissioner for... Grazzi, President, grazzi l Commissario, l-introduzzjoni interessanti ħafna. Naħseb li hemm żewġ punti li għandna nisqu fuqhom illum. L-ewwel qabel kollox it-triq lejn sigurta soċjali li qed tiġi minata, żieda fil-qatt, it-telf tal-kompetittività, kif ukoll il-rivelli soċjali. Dawn qed jaslu minħabba li dak li jkun jom fuq dak li m'għandux. Huwa deficit bla soluzzjoni. U jekk id-deficit kienu jistimilaw it-kabbir ekonomiku kieku ma kienx ikonna u impiegi ma kienx ikonna il-kriżi li qed naffaċċaw illum. Mhix il-politika tal-konsolidazzjoni tal-budget li ħolqu l-problema, il-kawżi tal-problema huwa it-twemmin li dak li jkun jista' jaqbad u jsib tarf il-problemi ekonomiċi billi ikun hemm deficit miżjud u il peace miżjud. Dan falla u rajnih bajnejna. It-tieni, rieżami tal-patt ta' stabilta jista' jkun ħaġa tajba li ssir. Iżda li l minnek hemm bżonn ikun hemm rieżami reali. Jiġifieri meta l-Kummissjoni tkun qed tindirizza dawk il-pajjiżi li jinsabu b'deficit li posponow l-sforzi strutturali tagħhom u mhux qed isommu mar-regoli. Il-kredibilità hija li wieħed ikun kredibbli. L-Unjoni Ewropea jaħtix tkun kredibbli, il-Kummissjoni tkun kredibbli, il-patt ta' stabilta' jrid ikun kredibbli. Jekk aħna nimminaw il kredibilta billi nħallu l-istati membri l-kbar jizgiċċaw u jħelsu ħafif mhux biss mill-impenji tagħhom imma anke mir-regoli u jfarfru mir responsabilta tagħhom jiswinna l-kol mill kredibilta Ma tgħinx insibu tarf il-problemi, anzi toħloq iktar problemi u tkompli tkazbar il-krizi u tamil iktar qalili. Kunu kredibli u zommu mar-regoli. Grazie. Il-President. Grazzi, kollega Hockmark. Taċċetta karta blu, mis-Sinjura Mattias. Kollega Hockmark. Ja. Sur Hockmark. Jekk joġbok, mela, Signora Mattias. Obrigada, colega Hockmark. Eu compreendo. Grazzi, Sur Hockmark. Jien nifhem li inti temmen f'dawn ir-regoli u tajt li huwa meħtieġ li naqsu id-dejn u d-deficit. Iżda id-deficit jistaw nindirizzawhom modi għajr li naqsu il-nefqa publika. Allura x'miżuri tista' twassal biex naqsu d-dejn? Id-dejn qed jinġema, qed jikber. Din realtà kif ħadd naqqas id-dejn mingħajr ma jkun hemm ristrutturar, ma nistax nara kif jista' jkun dan. Grazzi, Sinjura Mattias, Sur Hokmarka tweġiba. Ikolle ngħid illi it-teddida għal servizzi soċjali ġejjin minn politiki li issa intom qed tiddefendu. It-twemmin li taqbatu fuq il-flus li m'għandekx għaliex dan waslek għal l austerita drakonika li rajna f'numru ta' stati membri u wassal biex ikun hemm nuqqas ta' investiment fl-industrija, fl-imprizi, u anke nuqqas ta' impigi. Araw ir-realtà x'inhi, ħarsu madwarkom, fejn kellna suċċess, fejn fallejna. Araw li nkunu kredibbli kullimkien fl-Unjoni Ewropea. Il-President, grazzi. Ħan permetti it-tieni karta blu. Nippermetti żewġ mistoqsijiet bil-karta blu imma ħanħalli lil min ma tkellimx jitkellem issa. Sur Mono, xtiq jitkellem. Taċċetta mistoqsija? Mono si? Ija dawn? Permettu li kollegi. Irrit nkun ġust fil-tmexxija tiegħi, is-sur Mono tkellem diġà u għalhekk is-sur Golnix nistaqsik tressaq il-mistaqsija tija għax inti ġbitla l-attenzjoni l-ewwel. L-ewwel sur Gornix. Äh, Frau kollegi Beres, ich habe mich klar ausgedrückt. Signora Beres, et l-affarijiet kif huma, ċar, qed nippermetti żewġ mistoqsijiet, jekk ikun hemm iktar minn żewġ mistoqsijiet. Nikkorreġi dan fid-dawl ta' min diġà tkellem tnejn diġa tkellmu, għandna tliet mistoqsijiet u issa nippermetti li sur Golnix jitkellem għax kien l-ewwel wieħed li ġibidlu l-attenzjoni. Sur Hokmark, taċċetta il-mistoqsija ta' Sur Golnix? Eh, merci, Monsieur President, je euh, vais être très bref. Euh, je crois, Monsieur Hockmark. Sur Golnix, ħanżon fil-qosor. Sur Hokmark, nemmen li inti referejt għal deficit budgetarju u deficit pubbliku u forsi dak li kun jista' jaċċetta l-opinjoni tiegħek, imma ma taħsibx li dawn id-deficit pubbliċi huma konsegwenza ta' xi ħaġa iktar serja minn hekk, jiġifieri d-deficit fir-rigward il-bilanċ kummerċjali tagħna u dan huwa deficit ikkawżat mill-fatt li s-suq Ewropew huwa wieħed miftuħ għal dawk il-pajjiżi kollha li ma josservax ċertu regoli. Grazzi, Sur Hockmark. Mikro. Mr. Speaker. President, nisurgon surgon nix najdlu ħares madwarek fejnem kummerċieles, prosperità, mbatem protezzjonisti tat tip tijak. Tara mbat nuqqas ta' prosperità emmek, minn mimkien fid-dinja fejn rnexxinna niżviluppaw ekonomiju, soċjetajiet u ċiviltajiet mingħajr il-ftuħ ħarsu li nistati membri tal-Unjoni Ewropea dawk li indirizzaw il-kriżi ma dawk li jistgħu jagħmlu kummerċ ħieles. U mhux ser noqgħod nistaqsik tissiħab ma' dawn il-forzi għax naf li inti parti minn forzi oħrajn. Interromp il-President. Grazzi, Sur Hockmark. Grazzi. Qed nipprova mmexxi l-affarijiet b'mod ġust kemm jista' jkun biex bekk ikun hemm 30 sekonda l-mistoqsija u 30 sekonda għat-tweġiba. Issa s-sur tanga l-minuta u nofs unbat il-kollega Kalve Xambon unbat il-kollega Diarik. Grazzi President. Għan nitkellem bl-Olandis, u xek. Eja najdu li issa għaddejjem minn burraxka, em maltembata li laqtitna, fnietna, em rat, sajjetti, tista' tillandja ajruplan taħt kundizzjonijiet bħal dawn bil-funzjoni tal-autopilota da żgur le. Tittara li tikkoreġi l-ekonomija. L-ekonomija jinsabu f'sitwazzjoni mwera, hemm noqqas ta' fiduċa. Il-Kummissjoni valutat ir-regoli budgetari għal 2-pack u għal 6-pack kważi fuq funzjoni ta' autopilot. Ma, ma b'sartux li ħajkun hemm mal-tembati u ma lqajtux għalih. Ir-regoli applikati għal dawn il-burraxki ma nkludejtuhomx. għomx. F'qafas budgetarju nuqqas strutturali hija xi ħaġa magħrufa, hija teorija, hija kunċett u hija xi ħaġa li tiġi applikata fil-prattika. Iżda isek qed tipprova ttir voltmeter, da ma jaħdimx u l-Kummissjoni u l-OECD għandhom stimi differenti dwar x'kienu n-nuqqasijiet strutturali u dawn jistgħu ivarjaw minn sena l-oħra. Għalhekk dan huwa diżastru li wassalna sitwazzjoni tal-lum u miex se twassal biex l-ekonomija Ewropea tirpilja u fuq saħja. Grazzi. Naħseb li l-funzjoni ta' autopilot għada dbati minn problemi seri. Issa l-onorevoli Calve Xambum. Intemis. Grazzi, President. Grazzi, Kommissarju. Għan nitkellem l-Ispanjol. Nishtiq nħares lejn dan l-affarijiet lejn il-kredibilità tal-Europa u l-proġett Ewropew. Għalek ġejna letti wara kollox ħafna minna, il-patt ta' stabilta' u tkabbir, il-tupek u s-sixpek li kollom kredibilta hemm bżonn ngħidu l-affarijiet kif huma hemm nuqqasijiet hemm implementazzjoni ta' diskriminazzjoni minn pajjiż għal pajjiż u dan ixekkel il-kredibilità Ewropea. U hemm ukoll nuqqas ta' supervizjoni għaliex ikun żball li naħsbu li f'Ispanja kien hemm riformi strutturali fejn imbagħad fil-verità kull ma kienu għatlaqit biex jaraw kif ħajsibu tar fil-problema li neħtieġu huwa iktar Ewropa anke f'terminu tal-suq tal-enerġija. tal suq tal enerġija Dan ma jeżistix, naqqas fi Spanja u anke hemm bżonn ta' suq ta' kapitali. Missa niġġeneraw solidarjetà jekk ma nkunux nistgħu nindirizzaw il-kwistjoni tal-pupazzi tal-Ewropa kif ukoll il-kontroll tal-Ewropa. Grazzi, kollega, mhux qed nara l-onorevoli li għarik u għalek forsi minħabba li memx ismu fuq il-mikrofonu, ah, fuq il-monitor, forsi tlef il-ħin issa, l-onorevoli Niedermayer. Grazzi kollegi, permettu li najt l ewwel net li jena kontent li nistaw niddiskutu dan it-tip ta' suġġett, li qed niddiskutu regoli li ġew approvati ftit snin ilu. U nemmen li hemm iktar probabilta li l-pajjiżi jista' jmexxu politiki ekonomiċi aħjar, politiki tajbin għal pajjiżhom imma nkalina l-koll. Anke l-politiki li enuna nwaqfu l-kriżi tad-dejn U għawn nishtiq nfakkar il-kollegi tar Unit il-krizi tad-dejn ma kienx qed taffetwa biss il-pajjiżi taż-żona euro imma anke ħafna pajjiżi oħrajn barra mid-żona euro. Sorpris nisma illi ħafna nies qalu li r-regoli fallow. Dak li nistgħu naraw fiċ-ċert li falla huwa il-politiki ekonomiċi tal-istati ta li kienu zbaljati qabel il-krizi li u deficit kbar il-politiki li zidu d-dejn għal-GDP, zidu n-nefqiet u appellaw għal-kredibilta u tolleranza għal-politiki ekonomiċi zbaljati. Jekk qed nippruvaw insibu ċaħat li waħati għal qatt oli li għanna bħalissa u l-kabir ekonomiku dajjef dawn huma in-nies li għanna nipuntaw subajna lejhom. X'sa nagħmlu issa? ma nix nifukaw fuq il-bidla tal-qafas li ilu biss ftit żmien jiġi applikat u naħseb li ħadem fl-opinjoni tiegħi, irridu nifukaw aktar billi ma jkunx hemm bidli li ma jkunux ikkonsidrati tajjeb li jxekklu l-kredibilità anke għal żieda ta' 1% tar-rata tal-imax li jistgħu jżidu d-deficit budgetarju b'medja ta' 1%. Anki l-iżvalutar tal-proposta mill-kollegi tar-Renju Unit li ħatoħno il-bilanċ fiskali. Fil-futur nittiżdaw diskutu ħafna affarijiet fost oħrajn kif il-pajjiżi jistgħu jirrispettaw il-CSRs kif ikun hemm kalkoli tal-bilanċi strutturati tajjeb, jew eventwalment kif nistgħu nqattaw iktar attenzjoni għal pajjiżi li mhux parti mid żona euro. Grazzi. Grazzi, kollega Niedermayer. Is-Sur Sant għal minuta u nofs. Grazie ħafna sur President. L-arranġamenti tas seksu tat Tupac huma fassla biex jiżguraw linji direttivi taż zona euro qed jiġu rispettati. U ma jipprovdu metodu meqjus bil-kejl tiegħu biex ikunu nistgħu narblu riżultati finanzjarji u ekonomiċi miksuba. Madankollu, il-proġett tal-euro qed su funzjoni direttiva li waħdanija maquda u ċentrali. l għalhekk nistaqsu dwar kemm l-assigurazzjoni li qed tiġi mogħtija tista' tkun biżżejjed soda għax sa fil qalba tal proġett tal ewro għadhom jippredominaw fatturi politiċi mhux ekonomiċi dawn joħorġu mill kapital enormi li ntefaq biex inbena l-proġett huma fatturi li jiddependu wkoll mill battibekki multilaterali li jseħħu bejn il parteċipanti ewlenin fil proġett huma u reaġixxu għall interessi nazzjonali varji li jkunu qiegħda mboġġija mil bogħod minn xulxin. is superstruttura pożittivista li daħlet fil proġett ta' benchmarks scorecards u ma nafx aktar qed isservi biex tagħti din ir-realtà. forsi wkoll qed taffaċċja s sintomi u mhux il kawżi veri li jispjegaw kif topra s-sistema tal ewro. biex dan l operat jinbidel u jsir trasparenti fil profil attwali taż-żona trid isseħħ ċaqliqa qawwija lejn struttura politika federali ħaġa li tidher politikament diffiċli ħafna. għalhekk waqt li jkunu qed jitħaddmu s six pack u t two pack u l għodot l oħra se tibqa' tkun mistoqsija sempliċi ħafna dawn il mekkaniżmi li fil livelli kollha qed jiġu applikati lil ekonomiji nazzjonali differenti qed jirrispondu għall interessi ta' għajxin u ta' tkabbir taż-żona euro kollha kemm hi jew qed jirriflettu aktar l-interess nazzjonali ta' kull stat membru. mhux possibbli li twieġeb għal din il mistoqsija bla ambigwità. din l-impossibilità tirrifletti difett profond u sistemiku fl għanijiet tal mekkaniżmi kurrenti ta' sorveljanza kontroll. għalhekk wisq nibżal li l governanza ekonomika taż-żona euro se tibqa' li ġej Vielen Dank, Herr Kollege Sand. Es folgt, folgt Herr Kollege Krupp. Grazie, Sur Sand. Il-kollega Kritzos, emis. Grazie, President. Naħseb li jem pariklu li ħanif bidlu il- sustanza jek nibqaw sejren hekk nistgħu nikkritikaw u maqdru il-six pack u two pack imma isna qed nippruvaw inkisru eh, termometru biex ma noqgħdawx id-deni li hemm, deni u mart li qed eh, jifnina. L-affarijiet sejrin wartu żarb kollox ma kollox, hemm suċċessi, hemm il-ħruġ mill-programm tal-Irlanda, il-Portugal ħarġu mill-Mawranda, L-Estonja u l-Latvija għamlu xogħol siwi ħafna u jistgħu jidħlu fl-euro, Ċipru mixin tajjeb minn dak li naf, kollox ma kollox, sfortunatament pajjiżi Greċja ma rnexxilix. Edbati. Il-problemi tal-Greċja issa l-35 sena kon ġurnalista u editur u segwejt il-problemi mill-qrib anke qabel l-euro u anke qabel il-2-pack u 6-pack u miżuri tagħhom u qabel il-mekkanizmi ta' stabilta. U mod ġenerali s-situazzjoni kienet simili tajna pensjonijiet olin ħafna, kenna welfare state li kien jisminna ħafna ma ta' jiġi finanzjat mis-settur privat u għalhekk nixtieq ngħid il-ħbieb tar-Renju Unit li huma euroxettiċi kontra l-euro u ngħid li għandna problemi serji ħafna fil-Greċja minħabba l-euro. Lekket jgħidu, ma f'nima ngħid li fl-modi tajna pensjonijiet li kienu 100% u 120% tal-aħħar paga Fir-Renju Unit, għax rajt id-dokumenti, il-pensjonijiet kienu ta' 35 sa 40% tal-aħħar paga fuq il-pensjonijiet qed nitkellem. U għalhekk il-problemi kienu preeżistenti mhumiex ikkawżati mill-euro, kontrarju ta' dan l-euro tiffaċilita ristrutturar tad-dejn tagħna fil-futur bħal fl-Irlanda tista' twassal għal tnaqqis tal-ispejjeż ta' self. U bil-miżuri tas Sur Draghi L-euro ssir iktar u iktar dajfa u tkompli tejn l-esperti ta' pajizi bħal Greċja. Grazzi. Intank, kollegi. Il-President. Grazzi, Sur Kirzos. Sur Valli għandu mistoqsija li ċetta. Kollega Valli, jek jożbok. Iva, grazzi President, nishtiq resta mistoqsija sempliċi ħafna. Jekk inti temmen li l-monita euro hija sostenibbli għal pajjiżek, nistaqsik sostenibbli r-rata ta' li tħallas pajjiżek li jidher li huwa madwar 9% u jinsab taħt pressjoni taħt kriżi finanzjarja meta l-Ġermanja mbagħad tħallsu 1.0% jew inqas. Dan sostenibbli mingħajr ma ngħaddu għar-rata ta' imax waħdini. Grazzi. Tweġiba. nixtieq li r-rata tal-imax tkun waħda simili għal dik tal-Irlanda. fejn il-ħruġ ta' bonds ta' xar snin ikunu ta' 1.5%. Imma janqablu mal-Portugal li tinsab situazzjoni simili. Il-bonds tagħhom bħalissa qed ikollhom iħallsu rata ta' imax ta' 2% huwa fatt illi eżattament ir-rata tal-imax tagħna żdied minħabba l swieq mhumiex ċerti li nistgħu nżommu mal-isforzi tagħna. Grazzi. Il-President. Grazzi, Sur Kritzos. Te permetti tini mistoqsija ma sur Luka? Sur kollega, jiena qed nara li inti qed li l-euro għenet lill greċi sabiex jirristrutturaw il-problema ta' d-dejn. Ma taħsibx li fil-fat kienem bil kredituri li fil-fat kellhom jirrifjutaw li jitħallsu l ċertu flus u ma taħsibx li kieku kien l-om bank ċentrali iktar b'saħħtu setgħu morru aħjar. Għafti τη στιγμή το χρέος της sinja είναι δημόσιο, δεν είναι πια Iva, grazzi, jena naħseb li id-dejn pubbliku mhuwiex fis-settur privat, ġifieri aħna għandna l-obbligu morali illi aħna nħallsu naturalment. Aħna qegħdin niddiskutu dan il-każ u r-ristrutturar tad-dejn ħalli minn 30 sena ikun estis għal 50 sena bażi ta' żewġ kundizzjonijiet li konna dawn il-bidliet strutturali u żewġ naħat jistgħu jibbenefikaw, il-Greċja tista' tkun modernizzata u tħallas id-dejn li għandha. Grazzi. Grazzi ħafna lis-sur Kritzos issa għandna is-sur Zani. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena naħseb li din id-diskussjoni kontet naħseb illi jekk aħna il-membri tal-Parlament Ewropew r rappreżentanti tal-Kummissjoni niltaqgħu f'kafè u nsaqsu lil nfusna il-ċittadini edin jifmu xaħna xi tinfissru permess ta' six-pack u two-pack din il-diskussjoni jikontribuxit għal fatt li ħan nistaw niċċaraw li ċittadini xie jfissru dawn iż-żewġ pakketta ta' miżuri. U nafu li daw kellhom rwol importanti u hemm xi kwistaqsi oħra importanti li jiena nixtieq insaqsi, nixtieq insaqsija direttament lill-Kummissarju. Inti, għaziz kummissarju, xamilt sabiex il-dialogu fis soċjetà jista' jittejjeb? Minħabba illi jiena nissuspetta illi dawn il-miżuri ta' six-pack u two-pack għandhom problema illi mhux qed tifhimha s-soċjetà. U allura ma nistgħux ikollna biżejjed ownership, x'nistgħu nagħmlu sabiex verament ikollna dan id-dialogu fis-soċjetà, dialogu reali. Issa għandna lil Sinjura Hübner. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Dombrovski, nsaqsik fil mistoqsijiet l-ewwel net jiena naħseb li n-natura ta' tmexxija ekonomika ġenna nħarsu l-len mis-six pack u two pack ħalli nippruvaw naraw verament x'kienu suċċessi tagħna, pereżempju l-Unjoni Bankarja minkejja li dan mhux element ta' tmexxija ekonomika nafu li dan jista' jġib situazzjoni iktar stabbli u jinfluwenza wkoll il-kapaċità illi l-Unjoni Monetarja Ekonomika tista' twassal riżultat. Ġifieri meta aħna nitkellmu fuq tip ta' tmexxija ekonomika rrid ikollna perspettiva aktar wiesa. Issa ħaġa oħra fuq ir-regoli u l-proċeduri, jiena naħseb li l-kollegi diġà tkellmu dwar dan il-punt. Il-qafas ta' tmexxija ekonomika li kien stabbilit wassal għal ħafna regoli. Iżda naħseb li s-suċċess ta' dawn ir-regoli jiddependi ħafna fuq l-għażla politika u naf li eh, l-siċċadin li qed jistennew minna ir ir-riżultati ta' tbixxija ekonomika naħseb li qegħdin jistennew minna ħalli naraw eżattament fuq li ma' regoli s-sistema tista' tibbaża ruħha ġifieri dan naturalment jitkellem ukoll fuq il-vijabilità tas-sistema fuq il-kredenzjali demokratiċi jiena naħseb li malli qegħdin rispettaw ir-regoli rridu kollna wkoll Eh, għazlit politiċi aħjar u nanalizzaw aħjar u nindirizzaw il-din il-problem tal-ġitmita. U naħseb ħagħuħra dwar it-kabbir naħseb illi Eh, irrid ikollna perspettiva importanti u reali ta' tkabbir. Naħseb li riformi strutturali huma importanti ħafna iżda il-sistema ta' tmexxija ekonomika mhix qed tittina biżejjed għodda fid-dejna sabiex aħna mhix qudiem dan kollu. Naħseb li dak li kien propost sentejn ilu ikolli ngħid li issa sparixxew daq waħda u l-konklużjonijiet ta' l-Eurogroup ta' Diċembru jisa qed jerġgħu jiftħu mill-ġid diskussjoni ġifieri jiena nittama li ħajkollna impenn serju l ħajt tiħed favur riformi li jistgħu jbidlu sistema li tamar il komissjoni tkun tista' tmexxina f'din id-direzzjoni li kollha rwol ta' tmexxija f'dan kollu. Grazzi ħafna lis-Sinjura Hubner. Issa għanna għal-minuta u nofs is-sur bajji. Grazzi ħafna, Sur President. Komissarju, meta inti tkellimt fuq l-evalwazzjoni ta' strumenti finanzjari bħal dawn naturalment inti għandek ikollok evalwazzjoni iktar konsistenti ta' six pack u two pack. Jekk inħarsu lejn biss lejn il-dejn fis-settur pubbliku biss din mhix ħaġa valida biżejjed bħala analiżi rridu nqisu kwistjoni soċjali, kwistjoni tal-faqar kwistjonijiet nazzjonali għall-Ewropej, għal ħafna mill-Ewropej, għacċar dak li ħareġ mis-sixpack u two-pack, ħafna faqar, politika ta' austerita, implementazzjoni u ta', ta regoli illi għadin jinjoraw id-drittijiet soċjali ta' ċittadini tagħna, jiġifieri għadar boħra jien naħseb l-Ewropa għandha terġa' tkun il-pjoniera f'dak li għandu x'jaqsam il-patt soċjali u drittijiet soċjali. Jina naħseb illi il-politika tal-investimenti hija xi ħaġa illi mhix twassal għal biżejjed um, benefiċċji għal kumpaniji, naħseb illi għanna jkollna paga minima u għanna niġġieldu kontra id-dumping soċjali u ambjentali. Is-six pack u two pack ma ħadmux tajjeb u l-impatt soċjali kien ċar hemm nuqqas ta' kredibilità fiħdan din l-istrateġija u din l-politika ta' austerità għamja. Qed wassal għal konklużjoni ovvja lura bżonn li nbidlu triq issa qabel ma jkun tard wis. E, grazzi lis-sur Bajji. Sur Bajji, għandek mistoqsija tal-karta blu minnaħa ta' Sur Manu. Taċċetta? Jekk joġbok, eh, sur kollega Manu. Sur Bajje, naqbel perfettament ma dak li qed inti, però xi tgħid inti għallura dwar il-partit tiegħek u il chairman tal-partit għalfejn mhux qed timplementaw dawn ir-regoli. Iva, grazzi ta' dik il-mistoqsija. Sfortunatament meta eh, inti titkellem dejjem inti tikkritika l-soċjalisti Franċiżi jiena qed nirrappreżenta eh, soċjalisti Belġani iżda jiena qiegħed hawnhekk sabiex eh, fil-fat nitkellem fuq politika Ewropea mhux biss il-wieġeb mistoqsijiet tal-Front Nazzjonal fuq l-edewwa tagħhom. Grazzi ħafna issa is-Sinjura Komi. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz Kummissar, jena naħseb li d-dibattitu tal-lum huwa l-iktar dibattitu importanti f'dan il-kontest ekonomiku għalina bħala deputati Ewropej. Aħna nies li konna eletti miċ-ċittadini sabiex inbidlu s-sitwazzjoni li sabu fihom, mhux qegħdin hawnhekk sabiex noħorġu bi protesti u mingħajr ma naħorġu proposti alternattivi, aħna rridu naraw li verament ngħinu li ċittadini bil-mandat li huma tawna. Fil-25 ta' Novembru kien hemm messaġġ ċar ħafna, messaġġ li kien appoġġat mill-99.9% ta' din il-Kamra illi kienet favur Ewropa iktar ugwali illi itħaddan iktar demokrazija. Dan kien messaċ li kien imħaddan mid-dikjerazzjoni ta' ħafna gruppi kien hemm xi tnejn jew tlieta biss li kienu kontra. U dan ġifieri jfisser li t tkabbir ekonomiku iva rridu iżda biktar stabilità. Iżda importanti li aħna rridu nqisu illi mingħajr tkabbir ekonomiku żgur li ma nistgħux navvanzaw x'inkella ħanibqaw lura jien mingħajr tkabbir ekonomiku aħna ħajkonna iktar problemi f'dak l-għandu x'jaqsam id-dejn u jiena naħseb illi dwar l-investimenti irridu noqogħdu attenti minħabba l-investimenti huma l-iktar affarijiet importanti li jistgħu l-iktar eh, ikun l-spinta tajba sabiex noħolqu iktar postijiet ta' xogħol fl-Italja. Dak għandu x'jaqsam l-Unjoni Fiskali żgur tista' tgħin ħafna minħabba s-sistema ta' taxxa li aħna għandna. Iżda hawnhekk qegħdin naraw li hemm ħafna li qed jilmentaw fuq il-patt ta' stabilità Ewropew. Iżda ħafna drabi dejjem nikinsu barra l-bibista ma nħarsux ġewwa naraw x'għandna. Jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti ħalli naraw kif qed jintefqu il-flus il-pajjiżi tagħna u nixtieq nikkonkludi anke dwar il-problema tal-qad fil-Ġermanja fejn l-euro u anka eh, perċentwal ta' pajjiżi par-Renju Unit fejn m'hemmx l-euro, iżda dawn xorta waħda għandhom perċentwali inqas minn tagħna. Grazzi, Sinjura Komi. Issa is-Sinjura Mavrides. Sur Mavrides għamru ta' nofs. Grazzi ħafna jiena nixtieq li nitkellem nkellem u nindirizza lill komissar kif ukoll il-kollegi. L-ewwel qabel kollox aħna għandna viżjoni komuni għall-Parlament Ewropew u għall-Unjoni Ewropea. Allura dan ifisser illi l-standard tal-lejxien għandu jkun iktar konverġenti. Minnaħa għannaħa l-oħra tal-Ewropa. Jena għet eh, nista nammetti u naraf u naqbel mal-fatt li l dejn ta' pajisi jgħat mandu jitħallas minn pajjiż ieħor. Pero aħna mhux qed nilabu xi logħba hawnhekk nista' jkollna sitwazzjoni li permezz tagħha aħna niddeċidu b'mod kollettiv fuq ċertu gruppi politiċi, però ma jistax ikun l-istess soluzzjoni tal kulħadd. Ħaġa oħra li nixtieq ngħid lill kollegi hija li hija mhux qed nistenna ħafna minn dawk li qegħdin jistennew illi eh, jasal il-mument fejn jistgħu jfarku l-Ewropa, però disappuntati minn dawk il-membri illi jgħidu li għandna l-istess viżjoni komuni, iżda fl istessin qegħdin jippruvaw iħeġġu lil ċertu ċittadini biex iduru kontra l-Ewropa. Kemm fit nofsinhar tal-Ewropa kif ukoll fit-Tramuntana ġifieri għandna rekomendazzjoni li huma speċifiċi għal kull pajjiż iżda fl-istess ħin m'għandniex rimedji jew proposti soluzzjonijiet għal kull pajjiż mod speċifiku. Aħna nafu illi għandna Unjoni Ewropea fejn jista' jkun hemm iktar investiment, iżda m'għandniex skema ta' garanzija waħda. Jgħid ħafna l-sur Mavridis. Issa, sur Fernandez. Grazzi ħafna. Sur President, Aziz Kummissar, Aziz Kolleg, il-koordinazzjoni u sinkronizzazzjoni kif ukoll trasparenza massima hija importanti ħafna tmexxija ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Però il-prevenzjoni hija importanti ħafna wkoll, il-prevenzjoni hija aħjar mill-kura e kif dejjem ngħidu u għalina il-Portugiżi dan ifisser ukoll illi ngħidu li għatrojka. It-two-pack u s-six-pack edin emmek sabiex jitjajbu u jisaxħu il-kredibilta tal-istituzzjonijiet Ewropej. Supposta tiħajnuna nidentifikaw ċertu problemi qabel ma jisiru problemi jikbar sabiex nistaw għom u importanti li aħna nipromovu iktar mġiba responsabli l-akkumulazzjoni tad-dejn u b'mod li mhuwiex sostenibbli dan jista' jfisser li ħajwassal għal ħafna sagrifiċċji irridu jitħallsu minna u mill-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni għandna bżonn li ninterpretaw b'mod flessibli u intelligenti regoli tal-six-pack u two-pack. Dan ifisser illi jekk aħna defendu tkabbir ekonomiku u x-xogħol id-diviża tal-kompetittività għandhom ikunu verament importanti mingħajr ma indajfu l-kredibilità tal-impenni li aħna din nieħdu. Apparti minn hekk koeżjoni soċjali, ekonomika u dik territorjali ma fejt li jinkwetawna. U naħseb illi l-interpretazzjoni flessibli waqlija ta' regoli ta' six-pack u ta' two-pack jistaw jgħinuna sabiex aħna verament naslu għal rizultati tangibli. Grazzi ħafna issa għanna l-onorevoli Danti. Grazzi ħafna. Sur President, Vice President, Iva, jena naħseb li jider ċarki fit-mexxija tal-ekonomija fuq il-livell Ewropew għandha tkun infasta mill-ġdid fil-qafas ta' dak illi ġara dan l-aħħar ftit xhur jiena wkoll qed inqis dak illi ġara dan l-aħħar anke dak li għandu x'jaqsam id-deflazzjoni il-problema tal-qatt. Il-pjan tal-investiment li kien ippreżentat minn Juncker jippreżenta l-ewwel pass f'numru ta' bidliet iridu jkunu implementati fix-xhur li ġejjin. Il-kredibilità importanti li xi ħaġa essenzjali sabiex noħorġu mill-kriżi finanzjarja u ekonomika trid tirrifletti wkoll ċertu affarijiet fuq il-livell tekniku li huma importanti li aħna rridu nimplementaw. Din hija xi ħaġa importanti għall europa Ewropa li aħna bnejna bitbatija. Ewropa illi hemm bżonn illi ma, ma tinħelix fil-spiritu nazjonalist u kulħadd jiġbet leħ, jiena naħseb li jekk fedna fil-Kunsill Ewropew ta' Ġunju, il-flessibilità m'għandix tkun flessibilità bla sens, għandha tkun għażla favorit kabbir fuq il-livell Ewropew, din għandha tkun għażla bazat fuq miżuri li l-istati membri jridu jieħdu. Iżda mhux biżejjed li aħna nibbażaw il-miżuri tagħna kollha fuq il-pjan ta' Juncker mingħajr ma nħeġġu aħna l-infiq li li jrid isir minnaħat tal-pajjiżi fuq il-pass individwali. Aħna mhux qed nisolbu li jkun hemm flessibilità fuq il-livell astrat. Aħna nixtiequ illi fil-fatt nimxu mal-pjanta Juncker sa fl-istess ħin ikkontribwixxu għall-investiment għabbażi tal-ekonomija reali. Ningrazzjakom. Kollegi Danti, es folgt für 2 minuti. Grazzi ħafna l-Sur Danti. Issa onorevoli Pawnova żewġ minuti. Kummissarju, kollegi, Dawn il-pakketti ġew adottati fis-sfond bla preċedent. Il-Kummissjoni Ewropea għamlet reviżjoni tal-pakkett issa r-riżultati juru li ir-regoli ta' koordinazzjoni ġodda u l-politika ta' sorveljanza kisbet riżultati tajbin fir-rigward ta' tnaqqis ta' deficit għalkemm xi mekkaniżmi bħal dak ta' sanzjonijiet għadu ma ntużax xorta waħda dawn qegħdin jikkontribwixxu għal politika fiskali b'saħħitha. Huwa importanti li jkollna sistema li taħdem tajjeb, sistema li tikkontribwixxi biex ma jkunx hemm l-iżbalji tal-imoddi li jiġu ripetuti. Xi ħaġa wkoll li teħtieġ però riformi politika sħiħa li twassal għal kompetittività tkabbir impjiegi. L-inċentivi fir rigward ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż iridu jissaħħu wkoll. Il-qafas il-ġdejt itina opportunità għal biżejjed flessibilità, per eżempju, f'ċirkustanzi eċċezzjonali jekk iridu jkun hemm bidla, il-kredibilità issa se tiġi medda għandu jkun hemm standard simili biex jiġu garantiti li pajjiżi żgħar ikollhom l-istess kriterji bħal dawk ta' pajjiżi kbar. Nisħaq l-Kummissjoni Ewropea biex tiggarantixxi l-Istati membri jaderixxu għal dawn ir-regoli. Grazzi ħafna, Onorevoli Paolo Paunova. Issa, Signora Gild. Grazzi, President. Jiena naqbel mal-kollegi, aħna rridu reviżjoni f'waqta tar-regoli ta' governanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea. L-komunikat tal-Kummissjoni huwa pass żejr, però rridu morru lil lien issa. Il-prova ċara tal-politika ta' falliment tagħna, il-qafas ta' governanza jeħtieġ bidla kbira u bħala parlament aħna għandna il-muftiħ leġislattiv. 25 persuna qiegħda dawn huma l-fatti stagnazzjoni ekonomika, djun eċessivi, deficit toli, deficit demokratiku. Dan kollu hija jagħmel ħafna ħsara. Lodevoli kammu lodevoli li d-deficit jibqa' taħt 3% irridu narfu x'inhu x'inhi l-ispiża ta' dan kollu. Il-qafas irrid ikun usa u jrid iqis elementi soċjali wkoll. Il-punti nejnu ma dawn l-istati membri xinu ma jagħmlu biex jitrattaw il-faqar, il-frodi fiskali u il-qatt fost iż-żgħażagħ x'inhu ma jagħmlu biex joħolqu opportunitajiet. Dawn il-kriterji jaħtijġu l-istess piż fl-analiżi daqs il-livell ta' deficit u djun. Meta nqisu r rabtit kollha tal-ekonomiji tagħna, narfu wkoll l-ħtieġa li jkun hemm ġestjoni effettiva tal-ekonomiji Ewropej. Però hemm bżonn investimenti intelligenti flessibbli. Ir-riforma tas six pack se jkun test importanti li juri li l-Unjoni Ewropea tieħu l-ċittadin bis-serjetà, opportunità wkoll biex il-proġett Ewropew jibdew jemnu fih in-nies. Jiena nisħa l-Viċi President Von Broski li jiżgura l-Kummissjoni it-qis kollox. Grazzi ħafna, Onorevoli Gil, issa għal 3 minuti, Onorevoli Tomk. Grazzi. Eżis kollegi. Jiena naqbel mal-Kummissjoni Ewropea kif ukoll ma' dawk kollha li sostnew li fis-snin riċenti il-governanza ekonomika eh, spiċċat staġnata. Il-pakket joffrilna soluzzjoni. huwa diffiċli li inqisu s-suċċess tal-inizjattiva attwalment. Jaf ikun hemm ċertu tħassib, però naħseb li l-kol kemm aħna nistgħu naqblu li supervizjoni budgetarja aktar stretta hija meħtieġa. Għax ħafna drabi il-gvernijiet nazzjonali jaħdmu b'mod li ma jagħmilx sens irridu nqisu wkoll il-bilanċ makroekonomiku u fl-istess waqt niskuraw li jkun hemm supervizjoni aħjar kif ukoll indikaturi soċjali aħjar. Il-Kummissjoni titkellem dwar 42 kontrolli aktar dettaljati u każi ta' zbilanċi wkoll, però ma kienx hemm passi ulterjuri li ġew mittieħda u dan wassalni għal mistoqsija oħra. Il-wedit mill-gvernijiet nazzjonali huma biżejjed Għet konna wisq fiduċa f'dawn l-istqarrijiet għandu jkunem vet vetting ta' dawn il wediet l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri, specialment tal dak għandu xieqsam ma' pajizi, ma' Slovenja. Jena, nista' nara din it-tabella li għaw fl-annes u nista' nikkonkludi li l-Kommissjoni emnet fil wediet li saru mill-Gvern. Aħna, irridu nizguraw li ikun hemm aktar aċċen fuq il-vetting tas sustanza tal-miżuri u l-Kummissjoni apparti minn hekk trid eh, tagħmel is-sorveljanza meħtieġa. Is-Sur Ludwigsen. Mela, ovvjament aħna rridu nkunu preċiżi fl-analiżi tagħna ta' kif jaħdmu s sixpack pack u 2 pack Però diffiċli għaliex dawn millhomx ħafna li jibdew, speċjalment ukoll f'dan iż-żmien meta regoli l-ġodda ġew applikati f'sitwazzjoni ta' kriżi. Jiena naħseb li regoli huma tajbejn u rridu nżommu magħhom dawn ir-regoli. Għalissa ma naħsibx li huwa f'waqtu li nbidluhom ir-regoli, minn flok huwa neċessarju li nqisu kif qegħdin jiġu applikati U għamlek nistaw ntejbu għas-situazzjoni, ir-regoli jridu jkunu flessibli u intelligenti, però l-problema jedovuta l fatt li sissa ma ġewx applikati b'dan il-mod l-applikazzjoni tagħhom hija dettata minn formamentis eh, limitat ħafna. U dan naraw ukoll fl-iżvilupp ekonomiku l-possibilitajiet ġodda tar-regoli l-ġodda rridu jiġu sfruttati bisħiħ irridu noħolqu programmi li jaħdmu biex nerġgħu nsaħħu d-deficits u l-budgets. Irridu nagħmlu l-investimenti tagħna. L-iżbal mhux minħabba r-regoli, però għal kif qegħdin jiġu implementati r-regoli. Issa Issa, il-catch DI, però hemm wisq applikanti għal catch DI. U għal daqstan se jkolli naqqas il-lista, nibdew bis-sur Bogovic. Grazzi President. L-Unjoni fiskali u ekonomika hija importanti għal pajjiżi kollha dawk il-kbar u dawk iż-żgħar. L-euro hija waħda mill-aktar xpruni importanti, speċjalment għal pajjiżi iż-żgħar bħal Slovenja. Nisħaq fuq l-importanzi tar-regoli stretti li jkunu jgħoddu għal pajjiżi kollha kbar u żgħar. Jekk inqisu is-sitwazzjoni emendata wara l-kriżi ekonomika, issa kontent li nara fonsellem il-pakket Juncker li permetti minn banda li naħdmu b'miżuri effiċenti u bekk noħol u mpigi ġodda kif ukoll sensibilità fiskali u nrispettaw l-istat soċjali wkoll jiena kuntent li b'dawn ir-riformi li iwaslu għal kontroll tal-Istati membri nittamaw li dan il-kontroll ikun dettaljat b'mod li niżguraw li dawn il-pajjiżi iwet u ir-riformi, speċjalment għat-tul dawn ir-riformi huma għall-istati mhux biss għall-Unjoni biss huma meħtieġa nil-kellim li jmiss. Onorevoli Dombrovskis jidder li ħallejtu barra l-ewwel sentenza tar-rapport tiegħek. L-ewwel sentenza fejn hemm miktub li l-iskop tal-mekkaniżmi il-ġodda huwa li tissaħħaħ il-governanza ekonomika b'mod li tinkisseb koeżjoni stabbli tkabbir ekonomiku u qasam tal-impjigi stabbli. Il-punti ewlenin ta' din ir-reviżjoni hija sa fejn ir-regoli l-ġodda kontribwixxu għal tisħiħ sostenibbli tal-iżvilupp ekonomiku tal-Istati membri. Fl-introduzzjoni tiegħek inti ma semmejt xejn dwar dan, ma tajċ dati, ma tajċ ċifri li jistaw jiruna li wasalna biex niksbu l-għanijiet tagħna, tista' tina tweġiba din il-mistoqsija, issa jekk joġbok. Grazzi s-sur Pirinski, s-sur Majas. Grazzi, President. Mid-diskussjoni li smajna ħareġ ċar li in-nuqqas kbir ta' demokrazija fli governance hija fatt. Mingħajr leġittimità demokratika l-Ewropa ma tistax tiddefinixxi l-ekonomija tal-Istati membri, il-kontroll tal-budget u ma tistax timponi lill-Parlamenti Nazzjonali dak li tixtieq tagħmeli. Juncker iddeċida li jsir ir-rappreżentant tal-Banek impona ċerti regoli fil-konfront tal-Greċja, per eżempju. L-istess koda L-istess ħaġa ġrad Moskoviċi f'dawn l-aħħar sijad. Il-trattat li suppost jimplika neutralità issa qiegħed jissir suġġett tal-abbuż. Jiena naħseb li irridu nuru il-karta l-ħamra, però f'ċirkostanzi bħal dawn. Grazzi l kollega Marja Sissa, Onorevoli Gresos. Hemm proverbju. F'pajjiżi li jgħid insomma fuq fuq li il-montanja weldet lil ġurdien tal-imramma. Però laqqas il-ġurdien manna aħna aħna nkomplu nizvojtjaw il-banek. Fil-Greċja per eżempju, se nkomplu blelluq tal-SMEs edin inkomplu bil-faqar il-ġuħ Is-suwiċidi wkoll id djon komplew jiżdiedu. U għaliex dan? Għaliex aħna qegħdin inkomplu b'dan il-kunċett, kunċett li skontu il-kapital joħloq kollox, però le, assolutament, il-kapital ma joħloqx ġid, il-ġid jinħoloq permezz tax-xogħol tal-ħaddiema. Hemm studju li jgħid li kieku ma jkunx hemm il-valur tal-ħidma u tal-ħaddiema kellim jitlef il-mikrofonu. Grazzi kollega. Grazzi l-kollega Glezos. Issa onorevoli Maletic. Grazzi. Jiena nilqa l-Sur Dombrovskis su nifraħlu tar-rapport tiegħu. Jiena naqbel mal-kollegi li qalu li r-regoli huma importanti għaliex jiżguraw li jkun hemm approċċ tajjeb għal governanza ekonomika. Aktar importanti minn hekk huwa li nħallu spazju għall istati membri biex isibu soluzzjonijiet li l-aktar huma tajbin għalihom għal konsiderazzjoni fiskali għal riformi strutturali u għall investimenti. M'hemm soluzzjoni li tkun tajba għal kulħadd, però kaġun ta' semestru Ewropew l-Istati membri jistaw jiskambjaw l-esperjenzi u jitalmu mill-aħjar prassi. Bil-konformità mar regoli il-pajjiżi jistaw jaħdmu kol fuq ir-riformi tal-pajjiż. it titjib tas-suq pereżempju l-istabbiliment tal-Unjoni Bankarja, suq digitali wieħed u politika koeżjoni ġdida. Dawn ukollhom importanti biex ikun hemm Ewropa kompetittiva, Ewropa innovattiva u kreattiva u Ewropa b'ekonomija tikber u tissaħħaħ. Grazzi lis-Sinjura Maletic. Issa taħt il-KHDI l-aħħar kallima Madam Hosier. Grazie President effettivament eh, dejjem faċli li wieħed isib il-ħadd jaf sitwazzjoni diffiċli. F'din is-sitwazzjoni però ma rridux nażlu triq l-aktar faċli. Aħna qegħdin nifaċċjaw ċerti problemi li qegħdin jitfawna lura. Għal daqstant irridu nqisu d-diskussjonijiet demokratiċi. U regoli ovvjament rridu jiġu rispettati. Però ma rridux nelbu governanza ekonomika li tfakkarna f'xi ħaġa, aħna qegħdin ninsew proġett ta' kooperazzjoni, mhux proġett ta' konkurrenza, xi ħaġa servizz ta' ċittadini u mhux bil-kontra. U dan jinkludi reviżjoni tal-istrumenti attwali u dwar dan nistennew il-Kummissjoni. Mela, grazzi, Onorevoli Hossier. Bek naslu għal tmiem il-KGDI. Issa biex nikkonkludu il-Kummissarju Dombrovskis. Grazzi, President, onorevoli kollegi, l-ewennet nishti nirringrazzja l-kolħat ta' diskussjoni interessanti li kena dal-ħodu. Kifet fil-bidu, il-Kummissjoni Ewropea it-qis il-follow-up revizjoni u l-proċess ta' tisħiħ tal-governanza bħala dialogu mal-partit interessati kollha. U l-Parlament Ewropew huwa part interessata ewlenija wkoll. Jiena ħadd nota tal-kummenti li li saru xi ħaġa li tkompli naħdmu f'dan l-ambitu. Nittama wkoll li nara riżultati tal-ħidma tal-rapporter u xedaw rapporter fitħejja dan ir-rapport ta' inizjattiva propja. Kien hemm xi kummenti li saru minn xi kollegi li jaqgħu l in mill-ambitu tar-reviżjoni tas-sixpack u t-tupek, però xorta waħda xtaqt nagħmel xi kummenti ta' malaj fuqhom għaliex hemm xi punti rigward l-aħjar użu tal-flessibilità, stabilità, eccetera. Kif tafu intom il-Komissjoni Ewropea? Edda tħejji linja gwida dettaljati fuq l-aħjar użu tal-flessibilità feħdan il-pakket jeżistenti biex nitrattaw din il-kwistjoni. Sa' għadu għadin neprezentaw dan il-dokument kmien is-sena d-dieħla fil-fat. Sen qisu ċerti situazzjonijiet bħal per eżempju l-affarijiet li ġew msemmija u li huma relatati ma' ċikli ekonomiċi, affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' trattament tal-investimenti, kwistjonijiet marbutin ma' riformi strutturali, eccetera. insomma. Naħseb irridu nenfasizzaw hawnhekk li aħna qegħdin inħejju dan id-dokument fih dan il-qafas tal-pat eżistenti rigward it-trattament tal-investimenti għal fond Ewropew għall l-investiment strateġiku din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni diġà inkludiet eh, fil-preżentazzjoni tal-pjan ta' investiment. Ah, hawnhekk huwa maħsub li jkun hemm reġim favorevoli. Però nitamaw li tkun xi ħaġa li ma twassalx għal ċerti proċeduri taħt il-patt ta' tkabbir u stabilità fil-każ li eh, stat membru jaqbes il-limiti minimi tal-proċeduri b'ammont li ma jkunx ikbar mill-kontribut tagħhom għal dan il-fond. Ovvjament, huwa ċar koll li dan is-suġġett ta' tisħiħ ta' sistema ta' governanza jissakta. U ħerqan ukoll inkompli niddiskuti magħkom u partiti interessati oħrajn fix-xhur li ġejjin, grazzi. Grazzi ħafna Kommissarju Dombrovskis b'dan il-mod salaqna id-dibattitu. Issa, ħaniqfu sal-ofsenar un bat nibdew il-votazzjoni.